Welcome to uh, the Employment Committee. Nilqakom għal laqa tal-lum, tal-Kumitat Ampl. Nishtiq nirringrazzjakom ukoll tal f nofsinhar produttiv li kellna il bieraħ Ser nibdew punt numru, 6 fuq l-aġenda tagħna. Il-budget tal-2016 manda tal-trialogu din hija skambju ta' femiet mal-rapporter prinċipali tal-, -trialogu, Uh, kumitat responsabbli mill-budget tal-2016 jew aħjar l-Onorevoli Manuel Fernandez u wara ser kolna skambju ta' femis propju fuq uh, il-labbozz uh, ta' rapport dwar propju il-budget tal-2016 imħejjem il-Kumitat tagħna nittamaw illi il-persuni kolla involuti Eh, f'dan eh, is-suġġett jidħlu fil-kamra u jipparteċipaw fid-diskussjoni. Però issa ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli Manuel Fernandez. Grazzi ħafna, Signora President, għakom ah, l koll Jina ninsapawek fostkom biex eh, namlu dan l-iskambju ta' femmiet, iżda iktar minna kien ixtiq nisma l-opinjoni ta'kom, il-prioritajiet ta'kom, ħalli jirnexxilna nikzbu l-aqwa budget possibli. Rrit nfakkarkom ukoll illi fil-plenarja npropinar l-11 ta' Marzu adottajna il-rapport bitlet Ease l-intraprizi, il-xol, u l-intrapriża. U ma ninsew ukoll illi irrit ikun hemm solidarjetà interna u anka il-politika, irrit ikun hemm ukoll politiki ta' koeżjoni li jaħdmu. Dawn il-politiki ta' koeżjoni huma importanti għal 3 E's bl-Ingliż. Eh, barra minn hekk hemm ukoll għandu jkun hemm ukoll solidarjetà esterna ja ma xiex qed jiġri fl-Unjoni Ewropea attwalment hemm il-problema ta' nuqqas ta' sigurtà minħabba migrazzjoni wkoll. Il-prinċipju eh, fis-sin ta' kollox huwa l-fatt illi l-Kunsill u l-Kummissjoni jixtiequ eh, jirrispettaw l-impenji tagħhom. Jiġifieri irridu eh, inħarsu il-MFF u il-ħlasijiet iridu jisiru kif stemna. Għanna stejim ta' pjan ta' ħlas biex fl-2016 il-finanzjament tal-MFF mill-2007 sal-2013 ma jistax jaqbess iż-żewġ biljun euro Eh, ek kif skont l-2016 dan rigward il-ħlasijiet. Ma nistawx ma nirrispettawx dawn il-ħlasijiet għaliex il-ħlasijiet jirriflettu l-impenji li għanna u għalhekk kif iridu jiġu rispettati dawn il-ħlasijiet. Però jekk irridu nħarsu nirrispettaw l-MFF, irridu nużaw b'mod partikolari il-flessibilta' Aħna dilna biex ikun hemm MFF iktar baxx propju fġieħ il-flessibilità u l odot ta' flessibilità. Iżda li l hekk irridu nużaw il-margins mhux użati ta' sena partikolari. Dan huwa wieħed mill-fatturi tal-MFF tal-qafas finanzjarju multjanwali. Ovvjament, il-heading wieħed A u l-programmi kollha li għaw taħtu jistaw jintużaw biex nipromovu it-kabbir. Issa, rigward l-iskadenza. Il-rapport ser jiġi adottat fil-Komitat Budget u dan huwa fil-fatt il-mandat ta' trialogu nhar 23 ta' Ġunju. Mbagħad hemm ukoll il-plenarja ta' Lulju u l-iskadenza tressiq ta' l-emendi huwa nofs Settembru fejn ser nadottaw ir-reżoluzzjoni għal Ottubru u hemm ukoll emendi fuq il-budget li ser jiġu diskussi eh, biex fit 13 ta' Ottubru nħarsu re riżoluzzjoni u 28 ikun hemm votazzjoni fil-plenarja u fil-bidu ta' Novembru jkun hemm il-konċiljazzjoni bikrija, jiġifieri Eh, il-Kommissjoni prezentat dan il-budget fis-27 ta' Mejju kif qedtilkom adottajnija b'mod inter-istituzzjonali fil-laqgħa tas-26 ta' Mejju meta adottajna wkoll il-pjan ta' ħlasijiet. U hekk qed nagħmel referenza wkoll għal lan illi ma naqbżux il-żewġ biljun euro ta' ħlasijiet mhux imħalsa li morru fil-periodu li applikaw il-periodu mill-2007 sal-2013. Issa, rigward dan il-komitat, aħna għan wasalna għal ftejn fuq l-EFSI u dan ser jiġi ramifikat fil-budget barra minn hekk nixtieq infakkarkom illi rnexxina naqsu l-impatt fuq Horizon 2020 u fuq is-SEF. Irnexxilna innaqsuh għal biljun għal dak li huwa impatt 6 biljun euro ta' tnaqis ġew eh, ġew konsidrati mista wasalna għal ċifra ta' biljun euro u dan ittieħed mill-margin dejjem taħt heading wieħed A. Awek għaw program ta' impjek eh, fil verita jismu eh, program għal impjek u l-innovazzjoni. Unfakarkom illi dan ser jibqa stabli u għal-2015 għal dak li huma impenji kien hemm żieda ta' 2 miljuni ta' ħlasijiet u ħlasijiet ukoll ta' 0.5 miljun euro. U il-progress ta' mikrofinanzjament eh, u rigward il-fond eh, ta' globalizzazzjoni u anka fuq il- European Globalization Fund. U fl-abbozz tal-budget għanna l-impen 165.5 miljoni ta' euro li huwa pożittiv ħafna għal ħlas ta' 30 miljun ta' euro imma huma 5 miljuni aktar jekk aħna ma' mal-2015 Fu eh, l-staff hemm eh, tnaqqis ta' wieħed fil-mija u eh, għall-aġenzija proposta għal tnaqqis ta' għal Eurofond żewġ postijiet għal u għall aġenziji oħrajn il-marġni u ġew imnaqsin taħt wieħed A u dan għandu konsegwenzi għal proġetti pilota u azzjonijiet ta' tħejjija. L-azzjonijiet ta' tejjija u proġetti pilota huma diġà illimitati mir-regolament finanzjarju fejn għandna 100 miljun għal l-azzjonijiet ta' u 40 miljun għal proġetti pilota, ġifiri 140, imma mbagħad wara huma limitati mill-marġni għal kull intestatura għanna problema bil-testatura li ta' fejn memx marġni għanna bżon li nużaw l-istrument ta' flessibilita u u kollem limitazzjoni oħra jiġifiri l-evalwazzjoni li l-Kommissjoni tamel ta' dawn il-proġetti pilota u azzjonijiet ta' tejjija fuq l-intestatura wieħed B Fond Soċjali Ewropew bħala impenji eh, naqis ta' 1.9% imma unbat fl-istati membri jizdiet għal 19.6% imma din iż għanda il għan illi tnaqqas il-ħlasijiet illi ma tħalsux li ma sarux kifat qabel il-Fond Ewropew għall-lajnuna għal dak li l-iktar għandhom bżon 2% eh, ta' impenji u 26.9% eh, f'pagamenti u qed inqabbel dana ma' 2015 fuq l-inizjattiva għaż-żaza jiena dana diġà eh, ktibtu fil-rapport li se nivotaw fuq il-rapport tal-mandat. Aħna għanna problema, naħseb li hemm kollegi illi forsi għadhom ma wix. Aħna għamilna front loading ta' din l-inizjattiva fisser dan ifisser illi fl-2016 m'għandniex impenji għal din l-inizjattiva. Fl-2016 m'għandniex il-possibilità illi nużaw din l-inizjattiva. Jiena naħseb illi għandna nkomplu biha din l-inizjattiva għaliex eh, ikun sinjal negattiv ħafna li kun għedin nibatu illi aħna għanna eh, għat tant eh, oli fost iż-żazax u wara sentejn inwaqfu dan il-program uh, favur iż-żazax uh, ħaddim li għall-2014-2015 ma l-2016 m'għandniex impenji. Jiena se nipproponi flessibilità biex natu impenji għal din l-inizjattiva. Iva jistaw jajdulna imma tant flus illi mux qed jintużaw din hija kustjoni oħra rridu naraw jekk għandniex inbidlu xi regoli jew le, rridu naraw għalfejn dawn l-affarijiet mhumiex mixjin kif suppost. M'għandniex ninsew laqas illi dan eh, jieħu il-flus tal-programmi operattivi u eh, dan għalija huwa priorità di kwestjoni tal-impiegi għazzaza. Għanna l-problema tal qatt u l-ewwel rridu nużaw il-flus illi għandna dispożizzjoni ġifri 6 biljuni illi għamilna l-front loading tagħhom u mbagħad inkomplu dan il-programm. Għalhekk jiena qed naqsam magħkom din il-pożizzjoni li nittama illi se sip l-appoċ ta' dan il-Parlament għaliex irridu inkomplu jekk jista' jkun b'din l-inizjattiva. Naħseb Naħseb illi il-punti ewlenin semmejtom, il-kwistjoni tal-pagamenti diġa għandirizzajta. Imma issa se nismakom biex ikonna l-aħjar budget possibli bil-limitazzjonijiet kollha li nafu x'inhuma irridu niftakru illi l-Kummissjoni għamlet l-abbozz tal-budget tagħha wissa il-Kunsill se jaqraħ u dawn iċ-ċifri li għadni kif tajtkom se naraw kif se jinterpretom il-Kunsill. Aħna nafu li l-Kunsill dejjem moħħu biex inaqqas il-budget li huwa diġà kejken fih innifsu u dejjem jipprova eh, inaqqas jew billi jolli l-marġni jew inkella li ma jagħtix il-pagamenti biżejjed Issa ħanaraw se eh, jiġri mal-Kunsil, passoltu se jkun hemm taqbida ma jena nittama li l-Kunsil se jkun koerenti mal-impenji illi ħa fil-kontest tal-qafas finanzjarju multianwali u manki koerenti ma' dikjarazzjonijiet kollha illi għamel jekk mbagħad wara ma, ma jkunx hemm il-finanzi biex isiru dana mux se jkollu ebda sens dak li qal il-Kunsill, u għalek jekk ikonna dawn il-fondi ikunu koerenti. Grazzi, Sur Fernandez, għanna il-votazzjoni fid-disa u nofs, għalix l ewwel irridu konna ftit mistoqsijiet u kommenti fuq dan il-sujġet, nitlobkom iż-żommu fil-qosor, l-ewel senati il-rapporter, il-mikrofonu il-rapporter, il signura Kluna, bat fuq il-lista tijaj għandi daw. Moran Xalċi, Is there someone else who wants to say? Xaħat tiħor? is Signora Ribeiro? Umbat, wara, nistaw l morru l-ura għassur Fernandez u nibdew bil-vot. Taqblu? Tajjeb, mela nimxu hekk. Issa nati il-mikrofonu lis signora Kluna li hija il rapporter Thank you, Chair, and thank you, Mr. Fernandez, uh, for your engagement with the committee this morning. Grazzi, grazzi ħafna, Signora uh, eh, Rapporteur, uh, eh, Signora President. Naħseb illi aħna formajna uh, l-opinjoni tagħna, uh, wasanna xi kompromessi, kuntenti, kolli ngħid, però ħanaraw dan kollu fil-votazzjoni. Aħna nixtieq xtaqna illi ikunem opinjoni li tirrifletti l-opinjoni kollha tagħna. Inti Sur Fernanda semmejt l-inizjattiva ta' Sasax, ovvjament ma jistax ikollok opinjoni minn kumitat bħal tagħna mingħajr ma nifokaw fuq ix-xogħol kollu kemm hu nafu li mu l-figuri, nafu d-diffikultajiet li kien hemm kien hemm eh, ħafna stati membri li għandhom rata ta' qatt ta' 22 u eh, fossizzata san sitra eh, xie pajjiżi 52%. Jiġifieri eh, dan huwa aspett importanti. Rigward il-front loading kena diskussjoni importanti ħafna, pożittiva f'dan il-kumitet anka taħt il-gwinja ta' il-gwida ta' Sinjura Chartier, Moran Chartier, u naħseb illi mill-kummenti tiegħek jidher l-impenn tiegħek f'dan l-ambitu u naħseb illi qed tipprova tqis il-flessibilità biex tara illi il-programmi uh, jaslu għallan mixtieq. Barra minn u wkoll fuq il-qasam tal-ħiliet u taħriġ u qasma illi uh, fihom hemm nuqqas ta' ħaddiema bħal pereżempju dak tal-ICT u l-xogħlijiet marbuta ma' l-ekonomija ekoloġika dawn ukoll huma importanti ħafna. Inti semmejt ukoll il-tlet E's bl uh, l-importanza tagħhom, iżda l-importanza wkoll tal-SMEs u uh, anka uh, huma importanti ħafna għaliex jipprovdu ħafna impjiegi. Jiġifieri dawn ukoll ifukajna fuqhom fl-opinjoni tagħna. Irridu nkomplu nifukaw fuq l-SMEs għaliex dawn huma eh, eh, eh, estremament importanti għal rikupru Qasam ieħor huwa dak tal-mikrofinanzjamenti dawn ukoll huma importanti ħafna u anke aħna nistgħu nappoġġaw dak li qed inti jiġifieri b'mod ġenerali nistgħu ngħidu illi aħna bħala kumitat ħejjejna l-opinjoni tagħna u ser nkunu qed nistennew bil-ħerqa illi nidħlu aktar fid-dettall rigward il-flus, il-ħlasijiet, il-budget kollu kemmu u dan din se tkun propju il-fazi sekundarja. Pala komitat aħna sħaqna fuq eh, il-xogħol fost iż-żgħażagħ u l-appoġġ lill SMEs kif ukoll it-taħriġ mill-ġdid u l-iżvilupp ta' ċerta ħiliet illi hemm nuqqas tagħhom. Dawn huma t-tlet suġġetti li fuqhom l-iktar ifukajna. Grazzi. Grazzi. Naddi l-kelma lill-Onorevoli Palace. Grazzi, Signora President, jena qed nitkellem għannom tal-Grupp ta' Soċjalisti u tal-kollega tiegħi Perinski l-ewwel qabel kollox. Iva, meta imqabbel ma dil kustjoni tal-budget dejjem komplikata, aħna nafu li għandna istituzzjonijiet li dejjem jippruvaw innaqsu l-sforzi illi aħna namlu fil-fat aħna rridu nifissaw il-limiti fej suppost edin naraw illi dak li qed jiġri l fond soċjali Ewropew hija problema huwa anke emblematiku ta' dak li qed jiġri b'nadi oħra għalix hija eh, ħafra illi il-flus ma jintużawx sew minn xuħut mill-istati membri u għalhekk aħna saqdim sitwazzjoni fejn irridu bil-fors naċċettaw aġġustament tal-budget din hija tradizzjoni antika li l-flus kollha ma jintużawx uh, mbagħad wara rridu niġġustifikaw eh, għalfejn uh, dan ikun sar u anki uh, mbagħad irridu naċċettaw li jitnaqqas il-budget mill fond tal-globalizzazzjoni wkoll li wkoll qiegħed jitnaqas fuq l-intestatura wieħed ta' qed naraw li hija iktar konsolidata b'mod ġenerali naħseb illi l parlament Ewropew u dan huwa importanti ħafna jipprova illi meta fir-rigward tal-Ewropa 2020 aħna għandna nkunu dawk illi nissiltu għal risorsi budgetarji li jkunu risorsi sodi, li jkunu risorsi uh, li mhumiex konnessi mal-istati membri nafu li forsi din tidher bħala utopija, imma irridu naħdmu fuq din l-ipotesi sabiex darba jkonna rwol indipendenti mill dak li jagħmlu l-istati membri f'dan il-qasam. Għalhekk hemm bżonn li nappoġġaw dan l-isforz fuq il-budget kif qed jiġi propost illum, imma irridu noqogħdu b'sebajnejn għal dak li aħna najdu rridu nkunu sodi kemm fuq ir-riżorsi allokati ma anki l-użu konkret illi irrid isir minnhom biex imbagħad ma jridux ikunu eh, jintużaw bħala skuża biex il-budget jitnaqqas. Grazzi. Thank you, uh, Madam Urashati. Merci, Madam la Grazie, Signora President Jena nishtiq nirringrazzja l-Sur Fernandez tal-liġi għamnek jiprezentalna il-xol il xol dal ħodu eh, naf, irridu emmerba punti illi rridu b sebajnejn fuqhom l-ewwel net. L-ewwel punt huwa il-Fond Soċjali Ewropew u dak kollu li għandu xaqsa mal-politika tal-impik. Fil-Fond Soċjali Ewropew il-fatt illi hemm kif inti għad bonetta kbira tant nuqqas ta' pagamenti tant affarijiet li kena nerġaw naħsumu għom minn sena għall-oħra, aħna issa bekk għedin innaqsu rizorsi potenzjali għas-sena attwali, għalli xaħna għedin niprofaw inlaħqu ma dak li għamilna snin ta' qabel, għaziz kollega. Mux il-kwestjoni li l-istati membri qed jużaw il-flus ħazin, imma li dak li suppost tħallas ma tħallas. U għalek hemm bżonn illi jekk verament l-istati il-kapi tal-istatu tal-gvern irridu li konna politika għal għatkabbiru għall-impjek irridu natu spinta l-Fond Soċjali Ewropew. U aħna sempliciment għadna qegħdin nippruvaw inlaħqu ma dak li suppost diġa sar ħaġa serja ħafna mbagħad l-inizjattiva l impiegi fost iż-żgħażagħ intom sħaqtu fuq dan. Il-problema ewlenija kif nara jien aħna għamilna kif eh, għattu intom fil-fatt għamilna l-front loading illi aħna issa f'April forsi forsi jek eh, minn s sejra imma f'April jidirli illi votajna prefinanzjament ta' 30% għall-inizjattiva favur l-impiegi għazzaza biex natu spinta l dan il-proġett. Għamilna dan fi żmien rekord u fi tlet xhur bejn il-Kommissjoni u l-Parlament irnexxinna illi nivvotaw prefinanzjament ta' 30% għall-inizjattiva l-impjeg ta' żaza u wara issa sensibu vojt fil-budget ħaġa eh, inaċċettabbli hemm bżonn illi jkun hemm kontinwità bejn l-azzjonijiet politiċi illi għamilna hawnhekk u il-budget eh, irrit ikun traduzzjoni politika tar-rieda li esprimejna. Umbat it-tielet punt huwa il-Fond ta' Ġustament ta' Globalizzazzjoni. Jiena naf il-kapijiet tal-Istatu tal-Gvern minn meta inna naħdmu fuq dan il-Fond ta' Ġustament il-koll qegħdin jippruvaw jissikkaw il-ċinturin. Ek kif jaħdu għal-budget jissikkaw, jissikkaw, un-bat wara joqodu jamlu um, il-talbit. Il-talbit jaħdu mill-istati membri għalix huma għandhom bżonn ta' dawn il-flus. Da mux il-kumpaniji imma eh, imma il-ħaddiema għandhom bżonnhom dawn il-flus, ġifir dan ukoll huwa suġġett fejn aħna ma nistgħux noqogħdu bidejna fuq zaqna nħallu l-affarijiet għaddejjin. Umbat l-aħħar punt imma dan għandhom ta' fuq sew huwa il-font ta' għajnuna lil dawk li huma l-iktar sprovveduti, l-iktar fil-bżonn. Intom tiftakru illi aħna dan għal-salvajnieħ għaliex ħadna azzjoni bħala parlament dan il-fond. Huwa il-punt l-iktar medjatizzat madwar l-Europa, l-iktar punt li titkellem fuq il-medja. Jekk l-Europa ma tistax tieħu dan l-impen mela l-Europa tati immaġini u impressjoni negattiva ħafna taħħan fissa. Grazzi. Madam Ribeiro. Grazzi, Signora Ribeiro. Grazzi ħafna, Signora President. Nirringrazzja l sur Fernandez li ġi fosna u għek tal ħodu għal din diskussjoni. Hemm żewġ punti prinċipali illi tkellem dwarhom Sur Fernandez illi nixtieq norbot u nitkellem dwarhom. L-ewwel net il-bżonn illi ninvestu u li kolna programmi illi jgħinu l-SMEs sana biex ikunu jistaw jinvestu kif ukoll il-mikro intraprizi biex dawn ikunu jistaw waslu għall-iżvilupp. Mbagħad il-politiki soċjali illi rridu nitrattaw, partikolarment meta nitrattaw il-xogħol ta' sasaħ u, anka il-qat allura ta' sasaħ. Jose Manuel għamel referenza għal programmi ġodda tal-2016 Eh, l-Onorevoli Moran Chartier tkellmet fuq il fat li memx bizzet kontinuità eh, bej dawn il-programmi. Għanna xi garanziji rigward kif l-Istati membri ser jużaw l-appropriazzjonijiet mill-garanzija taż Zaza, l-Youth Guarantee, U rigward il-flessibilità li intom tant id-defendejtu għal inti tant id-defendejta rigward l msf jeżistu xi figuri rigward l-ammonti mhux użati mis-snin ta' qabel fid-diversi stati membri u x'inhi l-attitudni tal-Kummissjoni rigward din l-użu ta' din il-flessibilità. Grazzi, Sir Nadi il-kelma l-Sur Fernandez għal-axar kommenti. Grazzi. Għandar boħra nirringrazzja l-membri tal-Parlament għal-kommenti tagħhom. Iva, il-budget tal-Unjoni Ewropea huwa budget żgħir wieħed fil-mija tal- eh, GNI jiġifieri 145 biljun euro, imma minkejja l-fatt li huwa limitat xorta huwa importanti u għal ħafna stati membri rappreżenta 50% mill-investimenti mbagħad hemm ħaġa oħra. Ħaġa oħra li rridu niftakruha nkompli nirrepetuha li huwa budget ta' investiment. 94% minnu huwa l-investiment u 6% huma għal eh, l-ispejjeż amministrattivi u dana juri moċċar il-valur mizju ta' dan il-budget. Għanna problema ma naħseb ma se diskutu għamnek illu għaliex eh, e, fer konna bżon ħafna żmien biex insolvuha illi 95% tal-tadħul għal dan il-budget jiġu mill-budget nazzjonali u għanna bżon naħna ta' rizorsi propji, rizorsi tana li kunu ġenwinament tagħna mhux jiddependu mill-istati membri imbagħad il-Fond Soċjali Ewropew li huwa fond importanti ħafna, imma anki l-fondi l-oħrajn tal-politika ta' koezjoni huma importanti għall-impjeg. Anki il- il-pjan tas sur Juncker u koll se jkun importanti ferm għall impiek Irridu nużaw u nirrispettaw l-impenji tagħna dana fil fattatu diġa fil-bidu jekk aħna nħarsu lejn il-qafas finanzjarju multianwali 2014-2015 uh, eh, dawk huma flus illi servew biex jitħallsu impenji uħla spejjes li sarra qabel. Issa l-qafas finanzjarju multianwali verament se jibda issa għanna il-rispett tal-qafas finanzjarju multianwali eh, ma jidirx għadu, dan il-qafas għadu mux qed jiġi rispettat, issa dwar l-impigi għazzazax mandiex statistika imma tlabt li jibatu għom li, tlabtom la l-Kommissjoni u kif jaflu li nibatulkom. kom fuq dana fuq kemm qed isir eżekuzzjoni ta' dawn ħlasijiet tinsewx illi kien hemm dewmien fil-programmi operattivi u għalhekk ovvjament dana ifisser illi wkoll domna biex innidu dan il-pjan din l-inizjattiva għall-impjegi għazzazax jina nixtieq illi konna l-impena kemm minnaħa ta'kom membri tal-Parlament sabiex fl-2016 ikonna commitments impenji sabiex inkomplu b'din l-inizjattiva. Naħseb illi ħadd mu se jkun jista' jifhem illi aħna fl-2016 se nwaqfu din l-inizjattiva. Hija inizjattiva li għandha tkompli. Iva, għanna tlet snin ta' eżekuzzjoni dikja regola N plus 3 ma' ninsewa. Aħna din issa nitkellmu fil-kontest tal-Fond Soċjali Ewropew għandna din ir-regola N plus 3 u ħadd mhux se jkun jista' jifhem illi fl-2016 m'għandniex il-possibilità li noħorġu b'inizjattivi ġodda għal din l-inizjattiva favur l-impjegi għazzaza mbagħad fuq il-fond ta' globalizzazzjoni naħseb illi 30 miljun euro għal pagamenti huwa verament ammont zaħir ħafna l-istati membri illi eh, l-iktar jitkelmu kontra dan il-font u ma daw kumbat li fl-axar mill-axar l-iktar li jużawh. Allora jiddu nkunu koerenti għal font ta' għajnuna għal persuni l-iktar eh, vulnerabli, bżon li nżidu il-commitments. Għanna marġni għall-2015 kena marġni ta' 100 ta' 1000 680 miljon. għal fond tal-investiment strateġiku fl-2016 il-marġni hija ta' 2.2 biljun euro imma ftakru li 1.1 jaqa taħt l-intestatura 2. Dan ifisser illi għanna marġni komda għanna wkoll strumenti ta' flessibilità. Meta għanna nitkellmu dwar il-fond ta' globalizzazzjoni, dan huwa strument speċjali u em, divergenza eh, fuq dawn l-istrumenti speċjali mal-Konsil. Għalina l-istrumenti speċjali huma barra mill-budget u barra mill-qafas finanzjarju multianwali u ma joddux fl-ammont globali għanna il-possibilità li nużaw l-istrument tal-flessibilità għal l-impiegi għazzaza għal dawn l impegni l-commitments, imma dan deġatu fl-2016 għana se nibdew bxaħġa ġdida se konna marġni globali li ma kienieċ teżisti fil-qafas finanzjarju multijanwali ta' qabel il-flus illi ma jintużawx jitħlu f'dan il-marġni globali, umbat wara jistaw jintużaw biss għal finijiet politiċi fostom l-impiek u tkabbir. Din hija xi ħaġa importanti ħafna li tkunu tafuwa. Jiena din semmejta kemm il-darba fin-negozjati għal meta konna qed negozjaw il-pjan Juncker, il-Kunsill jixtieq illi dan dettal jinsiħ kien għadu qed jaħdem fuq l-aħħar għafas finanzjarju multijanwali ma huwa l-artiklu 14 ta' regolament tal-qafas finanzjarju multijanwali li il-marġni ta' impenji li ma jintużawx waqt sena partikolari jidħlu f'marġni globali u mbagħad jistgħu jintużaw biss għal finijiet politiċi fostom il-tkabbir u l-impjegi u hemm miktub ukoll partikolarment għall impiegi ta' zazax sabiex natu, spinta f'dan il-qasam. Dan huwa miktub fir-regolament u r-regolament huwa fil-fatt ukoll impenn min-naħa tal-Kunsill. Naħseb illi negozjati mal-Kunsill fuq kwestjonijiet tal-budget dejjem ikunu diffiċli ħafna imma aħna se nagħmlu ħilitna sabiex l-impenji li tieħdu jkunu rispettati u hawnhekk qed nirreferi wkoll għal kwestjoni tal-pagamenti għax hija verament xi ħaġa tal-mistħija il-pakta soffervanda, il-kwistjoni tal-pagamenti supposta għabbis tiġi diskussa li xija ħaġa verament ridikola u tal-mistija il qegħdin inħalsu l-interessi minħabba dewmin fil-pagamenti. Pagamenti li huma konsegwenzi loġika kifat fil-bidu ta' l-impenji illi ħadna. Għallek, ma nix għalfejn noqdu naħlu l-ħin niddiskutuhom. Jekk aħna qed nitkellmu dwar il-pagamenti, qed nitkellmu dwar xi ħaġa li diġà saret, diġa' ħarġu l-kontijiet għaliha. Flusi diġà entnefqu għall-SMEs imma anki għal reġjuni għall awtoritajiet lokali għall zazax Jiġifieri huma flus illi diġà intnefqu. Grazzi ħafna u jiena qed norbot ukoll fuq eh, l-appoġġ tagħkom għal dan din il-biċċa xogħol li għandna qudiemna li nittama illi se twassalna biex ikollna fl-aħħar mill-aħħar baġit tajjeb. Grazzi ħafna Sur Fernandez għal persistenza tiegħek. Se ikun qed eh, napoġġaw sabiex il-ġlida ħalli kon aktar fondi għal eh, xogħol tibqa' d-dejja. Votazzjoni fi dan il-Kumitat Budget kif għattilkom hija fit-22 u 23 ta' Ġunju, votazzjoni fil-plenarja hija fis-sessjoni ta' Lulju. U issa nħejju ruħna għal sessjoni ta' votazzjoni fi dan il-Kumitat tagħna żewġ li ħatibda da' żewġ u tliet minuti oħra. Uh, my order is not the order of the vote, so there is in between Okay, then we'll start with the voting. Tajab, wis, nibdew bil-votazzjoni. Mela, ħanifutaw l-ewel fuq l-IGF, il-Fond ta' Ġustament tal-Globalizzazzjoni għal kas ta' Broadcom mill-Finlandja. U ser namlu votazzjoni elettronika. Dawk favur? eh, votazzjoni maluqa. Grazzi tajjeb jepwis. Eh, mela, dak għadda. Issa ser nivutaw fuq eh, la bozz ta' rapport tal-lini gwida l politiki ta' eh, impjek għall-istati membri. Emenda wieħed dawk favur. Kontra. Astensjonijiet ma tadix. Kompromess ke dawk favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. kompromess L dawk favur kontra astensjonijiet jaddi. Kompromess M, dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddi. Kompromess, anzi skużawni, emenda 127, dawk favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. Kompromess AB, dawk favur. Kontra. Astensjonijiet tgħaddi. Emenda 129 dawk favur kontra sessjonijiet ma taddix. Emenda 130 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. kompromess N dawk favur kontra astensjonijiet jaddi. Kompromess NA dawk favur kontra astazzjonijiet jaddi. Emenda 141 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. emenda 142 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess O dawk favur kontra astensanijiet jaddi. Emenda 151 dawk favur kontra astensanijiet taddi. Kompromess P dawk favur kontra astensjonijiet jaddi. Emenda 157 dawk favur kontra astensanijiet taddi. Kompromess E dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. Namlu verifika elettronika fuq uh, eh, emenda 157, anzi le tgħid, Signora President, fuq kompromess E. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Tajjeb, jgħaddi bi 28 vot favur. Naddu għal-emenda 170 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess R dawk favur kontra astensjonijiet jaddi. Emenda 177 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess S dawk favur kontra astensjonijiet jaddi. Kompromess te dawk favur kontra astensjonijiet jaddi. Kompromess U dawk favur kontra astensjonijiet jaddi. Emmenda 189 dawk favur kontra astensjonijiet ma, ma taddix. Namlu verifika elettronika fuq emenda 189. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Jaddi. 24 vot favur. Issa naddu għal kompromess V. Dawk favur kontra astensjonijiet jaddi. Kompromess W. Dawk favur kontra astensjonijiet jaddi. Naddu għal emenda 212 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 213. Mela emenda 213 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 214 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess xe dawk favur kontra astensjonijiet jaddi. Kompromess Y dawk favur kontra astensjoniet jaddi. Kompromess zeta dawk favur kontra astensjoniet jaddi. Kompromess AA dawk favur kontra astensjoniet jaddi emenda 245 dawk favur kontra astensjoniet tadi, emenda 246 dawk favur kontra astensjonijiet tadi. Kompromess A dawk favur kontra astensjoniet tadi. Emenda 34 dawk favur kontra Astensjonijiet? Namlu verifika elettronika. votazzjoni mal-uqam u fil-fat dan għadda b-29, din għaddit b-29 vot favur. Mela naddu għal-emenda 2. Dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda tlieta dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Namlu verifika fuq emenda tlieta. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U fil-fatt taddi bi 28 vot favur. Naddu għal kompromess B dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 49 dawk favur kontra stensjonijiet ma taddix. Emenda 50 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 51 dawk favur kontra astensjoniet taddi. Emenda 52 dawk favur kontra stensjonijiet ma taddix. Emenda 5 din ġiet irtirata. Emenda 53 taqa. Emenda 54 taqa koll. Emenda 55 dawk favur. Kontra. Stensjonijiet ma taddix. Emenda 56 votazzjoni maqsuma l-ewwel parti dawk favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix it-tieni parti. Dawk favur kontra astensjonijiet ma tadix lanqas. Namlu verifika fuq it-tieni parti ta' emenda 56, votazzjoni elettronika. Votazzjoni maluqa u fil-fatt din ma tadix. Emenda 6, dawk favur kontra astensjonijiet taddi, emenda 57 dawk favur, anzi skużawni, emenda 57 u 58 jaqaw, mela għandu għal-kompromess ċe dawk favur kontra astensjonijiet ta' jaddi. Kompromess D dawk favur kontra astensjonijiet ma jaddix. Namlu verifika fuq kompromess D, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. fil fat jgħaddi dan il-kompromess. Kompromess E, dawk favur, kontra, astensjonijiet, jaddi. Emenda 67, dawk favur, kontra sensenijiet ma għaddix, ma għaddix. Emenda 68 dawk favur kontra assenzjonijiet taddi. Anzi, namlu verifika fuq emenda 68. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U fil-fat ta' jati taddi b-22 vot favur. Kompromess F, eh, emenda orali mill-PPM. E. Aw xi oġġezzjonijiet? Iva mela nżommu mat-test oriġinali. Walek nivvutaw għal kompromess essa bit-test kif kien it-test oriġinali dawk favur kontra astensenijiet jgħaddi. Kompromess Ġe, dawk favur kontra astensenijiet jgħaddi u emenda naddu emenda 12 dawk favur kontra astensenijiet tgħaddi kompromess H dawk favur kontra astensenijiet jgħaddi Kompromess i dawk favur kontra astensjonijiet. Jaddi. Emenda 94. Dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 96 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. Kompromess je dawk favur kontra astensjonijiet jaddi. U issa nivvutaw fuq il-labot ta' rapport kif ġi emendat votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U fil-fat dan jaddi b-37 vot favur u 6 kontra. Thank you to Madam. Grazie tassew l-Onorevoli Agia u għalek il-sanaddu għal-punt li jmiss. the Green Employment Initiative. L-inizjattiva l tajpa l-ambjent u nistaw nibdew bil-kompromess je, yeah, dawk li ma favur, dawk li ma kontra, astenzjonijiet għaddiet. Amenda 53 dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Amenda 55 dak ma favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Niverifikaw. Niverifikaw amenda 55. Il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Maddiċ. Mela, nimxu l-qoddim. Naddu għal-amenda NV2, dawk ma favur, kontra, assenzjoniet għaddiet. NV3, dawk ma favur, kontra, astenzjoniet għaddiet. NV5, dawk ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet, NV6 dawk ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Kompromess L dawk ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Amenda 61 dak ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Fem wieħed dak ma favur, kontra, astenzjonijiet jina najt għaddiet. Niverifikaw. Niverifikaw. Il-votazzjoni għadha miftuħa, issa l-votazzjoni maluqa. U maddiċ. Il-kompromess emme, dawk li ma favur, kontra, attenzjonijiet għaddiet. Kompromess emme, dawk li ma favur, kontra, attenzjonijiet għaddiet. Amenda 64 dawk ma favur, kontra, astenzjonijiet ma d-dieċ. Amenda 65 dawk ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Amenda 66 dawk ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Kompromess O dawk ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Kompromess per dawk li ma favur, kontra, assenzjoniet għaddiet. Amenda 76, dawk ma favur, kontra, assenzjoniet maddiċ. Namlu verifika għal amenda 76, votazzjoni għadha miftuħa, votazzjoni maluqa. U maddiċ, maddiċ bot wieħed. Amenda 77, dawk ma favur, kontra, astenzjoniet ma ddiċ. Kompromess E, dawk ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Naddu għal paragrafu 2, amenda 83, dawk ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. 84 dawk ma favur, kontra, assenzjonijiet għaddiet, kompromess R, dak li ma favur, kontra, assenzjonijiet għaddiet. Amenda 87 u maqsub żewġ partijiet l-ewwel parti. Dawk li ma favur, kontra, assenzjonijiet għaddiet. Tieni parti. Dawk li huma favur, kontra, ser niverifikaw dan il-vot. Nivvutaw fuq it-tieni parti ta' amenda 87. Il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni għadha miftuħa però issa nalquha, il-votazzjoni magħluqa. U għaddiet 27 vot. Kompromess esse, dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Kompromess wieħed u design dawk li ma favur, kontra, assenzjonijiet ma ddiċ. Niverifikaw amenda wieħed u design u il-vot votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, ma deċ. Ma deċ bżewġ voti. design, dak ma favur kontra assenzjonijiet għaddiet. 94 dak li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess te dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess te a dak li huma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Fem tlita dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Ser niverifikaw dwar emenda fem tlieta, votazzjoni maluqa u għaddiet berba voti. Fem erba dawk li ma favur, kontra, astenzjoniet għaddit, Disaw disajn dawk li ma favur, kontra, astenzjoniet għaddiet. Mija dawk li ma favur, kontra, astenzjoni tqaddiet, wieħed dawk li ma favur kontra astenzjoni tqaddiet, tnejn dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess U dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess V dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Umbat rridu nivvotaw fuq amenda 106. Dawk ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Ser nivvotaw mill-ġdid, niverifikaw 106. Votazzjoni għadha miftuħa. nivverifikaw nistaw najdu li din għaddit bitlet voti. Issa naddu għal amenda fem seba, dawk li ma favur, kontra, assenzjoniet maddiċ. Amenda 110, dawk li ma favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Kompromess W Dok li ma favur kontra astenzjoniet għaddiet. Kompromess x dawk li ma favur kontra astenzjoniet għaddiet. Amenda 116 l-ħar waħda dawk li huma favur kontra astenzjoniet għaddiet. Le, miex l-ħar amenda tajt il-President. Naddu għal amenda 117 dawk ma favur, kontra, astenzjoni għaddiet, kompromessi xeqa dawk ma favur, kontra, astenzjoni maddiċ. Verifika fuq l-amenda kompromess xeqa, il-votazzjoni miftuħa, il-votazzjoni maluqa, maddiċ, maddiċ berba voti. Amenda fam 8 dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Fam 10 dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Fam 14 dawk li ma favur Emenda fam 14 dawk li ma favur kontra astenzjonijiet irridu nivverifikaw. Amenda fam 14, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u maddiċ. Maddiċ b'sitt voti. Fam 6 dawk li ma favur, dawk li huma kontra, astenzjoni ta' diet, fam 13 dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet, fam 17 dawk li ma favur, kontra, Astenzjonijiet għaddiet. Kompromess Y, dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Amenda 123, dak ma favur, kontra, astenzjoniet għaddiet. Kompromess Z, li ma favur, kontra, astenzjoniet ma stajċ nara rridu nivverifikaw mot elettroniku. Mela, kompromett Z, il-votazzjoni miftuħa, il-votazzjoni maluqa, u għaddiet berbajn vot. Pero intom malletu xidejkom sew. Amenda 124 dakul ma favur, astenzjoniet maddiċ. 130 dakul ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. 131 dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Nerġaw nivverifikaw fuq amenda 131, votazzjoni miftuħa, il-votazzjoni għadha miftuħa. Mela nalqu il votazzjoni u għaddiet pames voti. Mela, issa nadu għal amenda 132 dawk ma favur, kontra, astensjonijiet. ddiċ. Kompromess AA dawk ma favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Kompromess A B dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Kompromess A C dawk ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. MV29 dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda 140 dak li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess A u D dak li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Naddu għal amenda 147 Nerġanejt amenda 147 dak ma favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 148 dawk ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Menda 149 dawk ma favur kontra astenzjonijiet tista' tiġi miċħuda, pero minni ċerta u għalek ħanerġaw niverifikaw mod elettroniku fuq amenda 149. Votazzjoni miftuħa, il-votazzjoni maluqa. U għaddit tlet voti. Il-kompromess AE, dak ma favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Kompromess AF, dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Naddu għal MV19, dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. MV20 dawk ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa ser nieħdu flimkien amenda 153, 154, 155 u 156 kol flimkien dawk ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet verifika elettronika mill-ġdid u il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni għada miftuħa. Nerġa nirrepeti minn 153 sa 156. Il-votazzjoni maluqa u din maddiċ. Naddu għal amenda 157 dawk li ma favur kontra astenzjonijiet ddiċ. 158 dawk li ma favur kontra attenzjonijiet għaddiet. 159 dawk li ma favur kontra ma ddiċ. 160 dawk li ma favur kontra ma ddiċ. Kompromess e, A, dawk li ma favur, kontra, attenzjonijiet u nistanajt li din għaddiet. Għonek rridu nivvitaw fuq amenda MV21, dawk li ma favur, għonek kellna zbal fil-lista tal-votazzjoni u allura rridu nivvotaw fuq emenda MV21 ta' ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. MV22 dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Amenda 162 dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Kompromess A, G, Dawk ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Naddu issa għal menda 168 dawk ma favur kontra astenzjonijiet ser verifikaw. Amenda 160 votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni u din maddieċ maddiġ baxar voti. Issa, amenda MV 23 dok ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. 169 dok li ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. MV 25 dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. 170 dawk li ma favur, kontra assenzjonijiet għaddiet. 172 dawk li ma favur kontra assenzjonijiet għaddiet. NV26 dawk ma favur kontra assenzjonijiet għaddiet. nv 27 dawk li ma favur kontra assenzjonijiet maddiċ. nv 28 dawk li ma favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Kompromess AH. Dawk li ma favur, kontra, assenzjoniet għaddiet. Issa morru għal kompromess A I. Dawk li ma favur, dawk li ma kontra, assenzjoniet għaddiet. Kompromess A je Dawk li ma favur, kontra, assenzjoniet għaddiet Amenda 188 dawk li ma favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. 189 dawk li ma favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. 190 dawk li ma favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. 191 dawk li ma favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. fam tnejn dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. 192 dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. 193 dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. 194 dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet dieċ Umbat għanna kompromiss AK, dawk li ma favur, kontra, għad għaddiet. Amenda 106 u design dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Kompromess AL, dawk li ma favur, kontra, għad għaddiet hemm 11 dawk li ma favur kontra attenzjonijiet maddiċ. Mbagħad ngħaddu għal MV12 dawk li ma favur kontra attenzjonijiet għaddiet. MV13 dawk li ma favur kontra attenzjonijiet għaddiet amenda 198 dawk ma favur kontra attenzjonijiet għaddiet. 199 dawk li ma favur, kontra, attenzjonijiet. Ridu namlu verifika tal-vot, verifika ta' amenda 199, votazzjoni miftuħa. Skużawni, għonek kena pot fiħal din l-amenda fan 11 dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Amenda 200 dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. 201 dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. MV 34 taqa. Le, għada emmek, mela dawk li huma favur, għal-amenda MV 34 sa dawk kontra astenzjoni tqaddiet. MV 35 dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. MV 36 dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 202 dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 203 dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 204 dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Verifika, verifika fuq amenda 204, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa u maddiċ. 205 dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Verifika fuq amenda 205 u l-votazzjoni maluqa maddiċ berba voti. Amenda 206 dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 207 dawk li ma favur, kontra, astenzjoni għaddiet, 208 dawk li huma favur, kontra, għan verifikaw mill-ġdid, mela 208 dawk li ma favur, kontra, astenzjoniet maddiċ. Verifika. Verifika fuq amenda 108 kien pjuttos diffiċli naraw eżattament. Il-votazzjoni magħluqa maddiċ, maddiċ b'vot wieħed. Kompromess A. Dawk li ma favur, kontra, assenzjoni tqaddiet. Amenda seba dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Amenda 8 dawk li ma favur kontra astensjoniet ma ddieċ. Kompromess B dawk li ma favur astensjonijiet għaddiet. Kompromess C dawk li ma favur kontra astensjonijiet għaddiet. Favur kontra astensjonijiet għaddiet Kompromess amenda 15 dawk ma favur kontra astenzjoniet ma Amenda 16 dawk ma favur kontra astenzjoniet għaddiet. Amenda 17 dok ma favur kontra astenzjoniet għaddiet. Amenda 48 dawk ma favur kontra astenzjoniet għaddiet. Kompromess E, dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Ammenda 20, dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Ammenda 21, dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess F, dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess G, daw prima favur, kontra, astanzjonijiet għaddiet. Amenda 32, daw prima favur, kontra, astanzjonijiet għaddiet. Amenda 33, daw prima favur, kontra, astanzjonijiet għaddiet. Amenda 34, daw prima favur, kontra, astenzjonijiet din nistaw najdu li għaddiet, pero ser niverifikaw għamenda 34 mil-ġdid. And the vote is now closed. Il-votazzjoni maluqa u din għaddiet 32 vot. Amenda 35 dawk li ma favur, kontra, astenzjoniet għaddiet. Kompromess akka, dawk li ma favur, kontra, astenzjoniet għaddiet. Il-premessa ġe, amenda 38, dawk li ma favur, kontra, astenzjoni tqaddiet. 39, dawk li ma favur, kontra, astenzjoni tqaddiet. Premessa ħ, anzi, il-kompromess i, dawk li ma favur, kontra, astenzjoni tqaddiet. Amenda 40, dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet ammenda 46 dawk li ma favur Skużawni, nifutaw fuq l-ewwel parti ta' amenda 46. L-ewwel parti dawk li ma favur, kontra, attenzjoniet għaddiet. Amenda 46 it-tieni parti dawk li ma favur, kontra, attenzjonijiet maddiċ. Ser niverifikaw amenda 46 it-tieni parti il-votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa u għaddiet bit-tlet voti. Amenda 47 dawk li ma favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Fam h dawk li ma favur, kontra, astenzjoniet maddiċ verifika. Verifika famħa, il-votazzjoni miftuħa, il-votazzjoni għada miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit bħamis voti. Fam je, dawk li ma favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. niverifiko fam je. Il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni għada miftuħa. U issa il-votazzjoni maluqa. U għaddit bħames voti. Amenda 49 dawk li ma favur, dawk li ma kontra, assenzjoniet għaddiet. Amenda 50 dawk li ma favur, kontra, assenzjoniet għaddit. Amenda 51 dawk li ma favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Naddu għal amenda numru 1 li gwarti ċitazzjonijiet dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda 2 dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda 3 dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. U issa nivvutaw fuq l-abbozz tar-rapport hekk kif ġi amendat b'votazzjoni elettronika. U il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni għada miftuħa. Votazzjoni elettronika. Votazzjoni maluqa u din għaddit b erbajn vot. Kontra seba voti. Prosetta sew. Congratulations to Jean Lambert. Nifirħu lil Jean Lambert. U issa naddu għalla bozz tal-opinjoni dwar il-budget għall-2016, kompromess A dak favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. L-emenda tlieta favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Tajjeb niverifikaw fuq l-emenda tlieta il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa fuq l-emenda tlieta. U maddiċ. Skużawni ma mandunajċ. Naddu għall-emenda seba. Dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet? ma bdeċ. Niverifikaw. Nivvotaw fuq l-emenda seba. Votazzjoni maluqa u din għaddiet bi 28 vot. Naddu għal paragrafu 1 b l-emenda 8 dawk favur kontra astensjonijiet ma bdeċ. Emenda disa, dak favur, kontra astensjoniet maddeċ. Kompromess B, dak favur, kontra astensjoniet addit. L-emenda 15, dak favur, kontra astensjoniet maddeċ. Kompromess C, favur, kontra astensjoniet addit. L-emenda 20, dak favur, kontra astenzjonijiet ma bieċ. Niverifikaw fuq l-emenda 20. Il-votazzjoni għada miftuħa. Għatjon għaf Issa nistawna l-u. Maddiċ, bżewġ voti. L-emenda 21 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet maddeċ. Kompromess D dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 25 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet maddeċ. 26 le. 27 tikkorreġi ruħal president. Favur kontra astenzjonijiet maddeċ. 28 daw favur kontra astensjoniet maddeċ. Niverifikaw fuq 28 votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni issa maluqa u għaddit bit min voti. 29 dawk favur kontra astensjoniet maddeċ. L-emenda 30 favur kontra assenzjoniet għaddit. 31 dak favur kontra assenzjoniet maddiċ. Kompromesse dak favur kontra assenzjonijiet għaddit. L-emenda 35 dak favur kontra assenzjoniet maddiċ. L-emenda 36 favur kontra astensjonijiet għaddit. L-emenda 37 favur kontra astensjonijiet għaddit. 38 ġiet irtirata, 39 dak favur kontra astensjonijiet maddeċ. L-emenda 40 favur kontra astensjonijiet maddiċ, l-emenda 41 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ, kompromess F dawk favur kontra astensjonijiet għaddit, l-emenda 47 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit, il-kompromess G dawk favur kontra assenzjonijiet għaddit. L-emenda 53 favur kontra assenzjonijiet maddiċ. 54 favur kontra assenzjonijiet għaddit. L-emenda 55 dawk favur kontra assenzjonijiet għaddit. L-emenda 56 dawk favur kontra assenzjonijiet maddiċ. U issa nivvotaw fuq l-abbozz tal-opinjoni kif ġiet emendata, votazzjoni nominali. U l-votazzjoni maluqa. Għaddiet berbajn vot kontra seba. Tajjeb, mela grazzi lil kulħadd. Issa naddu għal punt li mis fuq l-agenda We are actually ahead of our... Fil-fat, aħna edin eh, ftit il-qoddim, 6 minuti fil-fat. U issa naddu għal punt 11 fuq l-agenda sana. autorizzazzjoni motija lill-Istati membri biex jirratifikaw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 Okay, we start uh, with point. Tajjeb, mela ejja ħanibdew punt 11 fuq l agenda tagħna. Il-punt li jorbot mal-awtorizzazzjoni li l-Istati membri biex jirratifikaw il-protokoll tal-2014 għal konvenzjoni ta' xol forzat tal-ILO rigward kwistjonijiet marbuta mal-politika soċjali. Għawek rridu natu il-konsens tana għal dan lat qed jiġi propost jiġifieri e, la bot ta' deċiżjoni tal-Kunsill u għandna nieħdu deċiżjoni anzi ser tittieħed deċiżjoni għabbażi ta' rakkomandazzjoni mill-Kumitat tagħna, l-Kumitat Ampl, li għandu jiddeċidi jekk japprovax jew jirrifjutax l-att. Għalhekk dan huwa punt partikolarment importanti. Issa ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli Le Jarik mill-Gwe. Fidejk, nitlobkom però li żommu ftit silenzju kif tħallu l-kamra. Fissur Jarik, jekk jogħġbok. Signora President, eżis kollegi il-test illi et eh, niproponilkom eh, irrigwarda ratifika ta' protokoll tal-2014 tal-Organizzazzjoni Dinjija ta' xogħol li eh, attualizzat il-konvenzjoni fuq ix-xogħol forzat bid-data ta' l-1930. Eh, Aħna domna maġġornajnija din il-konvenzjoni fil-waqt li l-ILO il-xol forzati obbligatorju għadu xorta jolqot eh, 21 miljon persuna madwar id-dinja, xorta waħda meħba bija mill-seftura Filippina eh, li taħdem fil- eh, f'xi dar fl-Ewropa għal dawk li qed jiġu traffikati dawk il-tfal li jaħdmu jew inkella il-violenza tal-isfruttament sessuali dejjem l-istess loġika tintuża, dejjem l-istess networks kriminali gawdu u dbatija li eh, twassal din l-ekonomija li tiġġenera iktar minn 150 biljun dollaru fis-sena għal dawk li organizzawa u jipparteċipaw fija ma tistax tkun it-tollerata meta nħarsu lejn il-idbatija il li din toħlo mod partikolari fil-pajjiżi sinjuri minkejja l-eżistenza tal-istat ta' dritt. Iktar eh, forsi sottili din it-tip ta' violenza hija bbażata fuq tip ta' tama ta' ħajja aħjar għal dawk illi jaqgħu vittmi tagħha tolqot in-nisa, l-irġiel, it-tfal, illi xtaqu joħorġu mis-sitwazzjoni tagħhom u ġew hawnhekk bil-moħbi f'kundizzjonijiet drammatiċi illi nafu x'inhuma biex jaslu hawnhekk. Skont l-ILO hemm 880.000 persuna fl-Unjoni Ewropea, miljun u 600.000 fil-kontinent kollu li għedin ibatu minn dan, il, dan din il-forma ġdida ta' xogħol forzat jew obbligatorju. Nisa u irġiel illi ġew proposti li l-om uh, eh, xogħlijiet barra minn pajjiżhom li mbagħad ġew imqarqa minn dawk illi uh, eh, proponewlhom ix-xogħol mill-tfal eh, fraġli li ġu sfruttati dan huwa terrur illi ma jafx limitu għaliex huma dejjem in-nies l-iktar vulnerabbli tfal, il-nisa, il-fqar, l-immigranti illi jispiċċaw jaqgħu f'din in-nazba, jaqgħu fil prostituzzjoni u f'ħafna sitwazzjonijiet diffiċli iktar barra il-violenza ta' situazzjoni hemm il-violenza u l-abbuż fiżiku l-biża u l-iżolament. Dan l-iżolament din il-forma ġdida ta' Eh, traffikar u sfruttament tiqija situazzjoni li trid titwaqqaf permezz tal-liġi u liġi li tiġi rispettata u dan huwa l anta ta' dak tal-protokoll. Iktar minn 80 sena wara eh, tiġi eh, aġġornata din il-konvenzjoni tal-ILO billi inħalqu għodu ġodda ta' ġlieda kontra xolfat billi għanda issa natat natura legalment vinkolanti il-kontest u l-forma ta' xol forzat jew obbligatorju bidlu l-protokoll iħoss li xorta waħda għadu bżon miżuri ta' prevenzjoni kuntat mal-imsieħba soċjali u billi nizviluppaw pjanijiet nazzjonali ta' ġlieda kontra xol forzat. Dan il-pjan għandu jkun fih ħafna miżuri dettaljati skont l-artiklu 2 edukazzjoni u informazzjoni tal-persuni meqjusa vulnerabli u dawk li ħadmu biex ma jkunux kompliċi protezzjoni ta' persuni b'mod partikolari ta' ħaddima immigranti applikazzjoni tal-liġi tax xogħol permezz ta' tisħiħ tal-ispezzjonijiet fuq il-postijiet ta' xogħol, viġilanza ta' setturi pubbliċi, privati u azzjoni kontra il-kawżi profondi ta' din is-sitwazzjoni. Hemm ħafna xnajdu dwar il-kawżi ta' dawn is-sitwazzjonijiet fosthom l-isfruttament tal-pajjiżi tan-nofsinhar minn dak ta' tramontana, noqqas ta' gwaljanza fil-ftejimiet kummerċjali li qegħdin isejri minn ħażin l lar il-erda tal-agrikoltura tal familjari li jiexu mi għal-familja, e, eh, teħxu minnom il-familja, ma l-protokoll stess fih elementi ta' responsabilta illi ta' fuq l-istati membri li huma dettaljati fl-artikli ta' wara, responsabilta li wieħed jeħles u jħares il-vitmi ta' xogħol forzat, responsabilta li dawn jingħataw aċċess għal mekkaniżmi ta' kumpens u dan huwa interessanti ħafna u rilevanti ħafna għaliex huwa ċarat indipendentement mill-preżenza jew status legali fit-territorju nazzjonali. Mbagħad fl-aħħar net impenn sabiex ma tittieħed tebda azzjoni kontra il-vittmi ta' xogħol forzat l attività illeċita illi huma ikun obbligati li jagħmlu u kooperazzjoni bejn il-firmatarji sabiex jiffaċċaw ir-realtà ġdida ta' dawn il-forum ta' sfruttament. Meta wieħed jaqra dawn l-obligi, wieħed jifhem ukoll għalfejn ċerti pajjiżi bħal Qatar kienu kontra ir-ratifika ta' dan il-protokoll. Minnaħa tagħna peress li aħna qed nitkellmu dwar responsabilità, aħna nħossu illi hija responsabilità tagħna li niżguraw li dan il-protokoll jiġi ratifikat u applikat malajr kemm jista' jkun il-proċedura ta' adozzjoni hija proċedura semplifikata, hija dik li hekk sejħa tal-konsens, jiġifieri aħna ma nistaw jew natu l-konsens tagħna jew ma natuħx il-konsens tagħna li mbagħad eh, jimblokka l-adozzjoni tal-emendi kollha għalhekk jiena asservaj dawn ir-regoli u eh, ma emendajt xejn u għamil dan it-test ta' akkompanjament bl-approvazzjoni ta' dan il-protokoll nkunu qegħdin nfasslu ta' importanti ħafna maħsub anki biex wasal għall emanċipazzjoni umana. Umbat il-mezz li aħna użajna biex niġildu kontra dan l-isfruttament huwa propju il-mezz tal-liġi bil-ħolqin u t-titjib tal-liġi tax-xogħol din hija l-lodda prinċipali li fuqha huwa bbażat dan il-protokoll Jena jidirli għalek li huwa importanti illi infakru illi dan hija temmek biex jipproteġi kontra l-isfruttament. Għalek aħna għanna naddottaw dan il-test, dan il-protokoll malar kem jista' jkun imma wkoll biex hawnhekk inkomplu eh, niddefendu hawnhekk lodot eh, li fuq huwa bażati ġifieri liġi tax-xogħol li tkun waħda pożittiva. Grazzi Sinjuri tal-attenzjoni. Thank you, and I'll give the... Grazzi ħafna. Issa serna di il-kelma l-Onorevoli Bach, Shadow tal-PPE. Grazzi ħafna, Signora President. Jina tassew naħseb illi xol forzat e kif ġi deskritt mill-kollega tagħna huwa partikolarment għazzazax attività kriminali, ja partikolarment attività kriminali. Għanna miljoni ta' persuni li qed jistennew minn għanna u mill-istituzzjonijiet politiċi kollha biex niċċaqalqu il-qudiem u nikkundannaw kompletament kull xorta, kull xorf, kull tip ta' xorf ulzat li se jkollu impatt negattiv fuq ħajjithom. Ħafna tama u ma għandhom ħafna tama fina, u għalhekk naħseb mal-fejn nifirħu mal-ILO sabiex jirratifika dan il-protokoll tal-1930. Il-rapporter diġa għalilna kollox dwar il-punti u dispozizjonijiet eh, li qed ikunu koperti Eh, għalkemm ħafna mill-affarijiet fil-fatt qed jiġu koperti mhux kollox u għalhekk iridu mill-aktar fis possibbli nipproċedu biex ikun hemm konsens għal din il-proċedura u dan eh, huwa għall interess komuni tal-Unjoni Ewropea. Ir-rikonoxximent tax-xogħol li sar mir-rapporter eh, huwa obbligatorju u għandna wkoll nappoġġaw l-rapporter u niżguraw illi Eh, dan il-rapport dan il-protokoll jiġi ratifikat mill-aktar fis possibbli. Grazzi ħafna, naddu l-kelma eh, l-Onorevoli Steinruck għall sd Grazzi ħafna, Senjura uh, eh, Rapporter. Jien nitkellem fissem il-rapporter tal snt l-Onorevoli Benifej, uh, u jiena fissmu nistanejt illi unu eh, nirringrazzjaw lill-rapporter għal biċċa xogħol eċċellenti. Naħseb li din hija kwistjoni ta' importanza kbira u illi il-Parlament Ewropew rrit jipproċedi biex jaqbel dwara. Tassew nħoss illi il-rapporter diġa speċifika b'mod ċar fl-analiżi tiegħu ir-raġunijiet għaliex dan il-protokoll għandu jiġi irratifikat u għal xiex għandu jiġi ratifikat mid diversi stati membri brabta ma' kwistjonijiet soċjali u ta' xol u anka biex nġildu eh, xol forzat fiħdan l-Europa u l-lin minna. Għalhekk jitlob li jkun hemm is-solidarjetà tagħna, li natu s-solidarjetà tagħna u niżguraw li jkun hemm regoli ċari, kunem hemm standards internazzjonali li naqblu dwarhom u li ġratifikati ratifikati u li jkollna ftehim komuni għaliex il-ġlieda kontra x-xogħol forzat tista' ssir biss b'mod konġunt fih dan l-Unjoni Ewropea. Ovvjament, aħna na wkoll id-dmir illi nikollaboraw flimkien bħala stati membri fuq dan il-punt. l punt minnaħa tiegħi huwa illi aħna xtaqna kieku fil-protokoll rajna b'mod ċar stabilit illi mhux aċċettabbli li l-istati membri jistgħu jagħmlu negozjati tal-protokoll u illi dawn negozjati fil-fat diġa imbdew minar ma isna ċerta leġittimazzjonijiet rigward eh, proċeduri ta' komitoloġija. Naħseb li dan huwa importanti ħafna u qed irid jaqfu jistaqsi għaliex dan sar. Aħna nisperaw li din hija biss eċċezzjoni u nixtiequ l-attenzjoni tal- kapijiet tal-kumitati biex jirrispettaw il-bazi legali u jizguraw illi l-affarijiet ikunu kompletament ċari u forsi illi jamlu ċara lil-Kunsill illi il-proċess huwa kif huwa għandu jkun rispettat. Għaliex jekk xi uh, istituzzjoni tkun qed tagħmel xi ħaġa kif jidirla anka meta il- kwistjoni hija xi ħaġa li qed naqblu dwarha xorta waħda rridu nżommu mar-regoli tal-Unjoni Ewropea. Madana kollu nirringrazzjaw l-rapporter għal dan ir-rapport eċċellenti u nittamaw illi l-affarijiet jipprogredixxu l-qudiem. Grazzi ħafna. Naddi il-kelma lill onorevoli Harkin għal-Alden. Grazzi, Signora President. Palma qal il-rapporter, aħna għek et eh, naġġornaw din il-konvenzjoni tal-1930. Ta' sewa tal-izmin il wieħed jagħmel dan. U qed nitolbu lill-Istati membri biex jiżviluppaw politika nazzjonali biex niżguraw illi ikunem l-eliminazzjoni sostenibli tal-xol forzat. qed nitolbu wkoll li l-organizzazzjonijiet tal-ħaddim ta' minn ħaddim ikunu konsultati f'dan il-proċess. U naħseb li nistaw nibdew ukoll mill-edukazzjoni, partikolarment billi nedukaw l-persuni l-aktar vulnerabli u li ma jafux x'inhu drittijiet tagħhom. Naħseb illi dak li huwa tassew importanti rigward dan il-protokoll huwa illi il-vitmi partikolarment għal vitmi ta' dan il xogħlijiet forzati huwa illi rridu nidentifikaw dan id-djufijiet u nappoġġawhom u li huma jkollhom possibilità għal kumpens u anka aċċess għal rimedji wkoll. Il-protokoll jiżgura illi il- fuq livell nazzjonali jiġu mħarsa il-ħaddiema uh, li kunu emigraw f'pajjiż, partikolarment lin-nisa. Uh, Wieħed irid qis is-sitwazzjoni fil-Mediterran, partikolarment bħalissa, għaliex wieħed mill-punti li qed jitqajjem huwa illi dawk li mandomx il-karti kif suppost, dawk huma l'iktar liktar l-iktar vulnerabli f'kwalsiasi situazzjoni. Ridu nqisu x'qed jiġi appuntu fil-Mediterran attwalment għal ħafna minn daw l-emigranti huma dawk li aktarx ser isibu ruħom situazzjoni ta' diffikultà. Jiġifieri ma naħsibx illi nistgħu ninjarawx qed jiġri fil-Mediterran, barra minn hekk irridu Nizguraw illi din il-konvenzjoni mhux biss tiġi ratifikata iżda illi natwa attenzjoni mhux biss l-Unjoni Ewropea iżda anke lil minn hekk. Mm, jiġifieri, in mill-frontieri Ewropej ukoll. U ġiġa semejna il-Katar, iżda hemm pajjiżi oħra, sitwazzjonijiet ta' dan situazzjoni ta' dawn it-tip, anka fil plenarja uh, edna illi fil eh, madwar 1963 persuna diġa mitu sissa fil-ħolqin fil-bini ta' strutturi eh, ġewa il-Katari. Ġifiri, f'dan il-kontest dan il-kuntest rridu nqisuh f'moħħna u anka rridu nżommu f'moħħna pajjiżi oħra illi ehm, jinsabu fl-istess situazzjoni tal-Katar. L-Unjoni Ewropea trid tagħmel xi ħaġa dwar dan kollu. Grazzi. Grazzi. L-Onorevoli Jean Lambert għal-ħodor. Thank you, President, thank you. Grazzi ħafna, Signora President u grazzi ħafna u kollu rapporter għal spiegazzjoni ċarissima rigward l-importanza ta' dan il-protokoll tal-ILO. U jiena naqbel illi hemm bżonn illi nipprogredixxu mill-aktar fis possibbli palma qalu anka kellima oħra qabli, dan għandu jkun din għandha tkun il-mira tagħna iktar milli noqogħdu nżidu punti oħra illi jidejmu eh, il-proċess. Naqbel ukoll ma dak li qalu kellima qabli rigward il-vulnerabilità dinja u kol kwistjoni tal-Unjoni Ewropea, mhux biss għal pajjiż għal eh, l-emigranti vulnerabli minn pajjiżi terzi, iżda anka l-istess ċittadini tal-Unjoni Ewropea rajna xi każijiet ta' xogħlijiet furzati illi saħqu fuq il-vulnerabilità ta' persuni li mm, ikunu sfollati u illi jinġabru jintużaw bħala ħaddiema uh, li għamlu xogħol forzat. Dinja kustan li rridu nittrattaw u rridu kol inqisu l-ispezzjoni uh, ta' xogħol u anka riżultati uh, eh, li ħarġu minn diversi universitajiet li uh, iktar figuri U kif għettilkom biex niproġedu aktar eh, b'mod veloċi, aħna mux għet ser nkunu għet inres u eh, lebda emendi. Grazie l-Onorevoli Aġea għall-EFTT. Grazie Signora President, bħal kollegi oħra li tkellmu qabli aħna naqblu mal dak li għal rapporter u għalek mux ser nres u emendi għal dan il-rapport naqblu u ma suġġerimenti illi ressa eh, eh, l-onorevoli eh, sur rapporter u għalek nirringrazzjaw għal mod kif proċeda bil-ħidma tiegħu. Però permettu li li nagħmel xi kummenti li jistgħu jkunu utli. Nibda minn artiklu 2 tal-Konvenzjoni tal-1930, propju mid-definizzjoni illi għettinata għax-xol forzat li huwa eh, xol jew servizz illi jintalab minn persuna li tkun qed tiġi medda u li din it-tip ta' persuna ma tkunx offrit i b'mod volontarju li taħdem. Rrit nisħa appuntu fuq dan il-fatt illi dan il-ksur ta' drittiet tal bnidem huwa ksur li huwa evidenti ħafna. Din il-problema ma tirrigwardax biss il-passat. Sfortunatament anka l-lum għat jeżistu fil-fat hemm 12 miljun persuna madwar il-dinja u turnover ta' 32 uh, eh, biljun uh, uh, dollaru. Jiġifieri rridu nisqu fuq dan il-xogħol forzat Irrid ngħid ukoll li l-artiklu 2 tal-protokoll tal-2014 post il mizuri ta' prevenzjoni jisħaq fuq l-importanza li nikgarantixxu servizzi ta' eh, ispezzjoni tax-xogħol illi iħarsu wkoll il leġizlazzjoni Jiġifieri rridu nagħmlu kontrolli għaliex biss permezz ta' kontrolli nistgħu insolvu il-problemi illi jeżistu. Barra minn hekk irridu nqisu lil dawk il-pajjiżi illi fihom Eh, din il-problema tinħas l-aktar. Għalix dawn huma pajjiżi li l-aktar huma mill mill-kriżi, għalhekk jeżistu gruppi ikbar ta' nies li huma vulnerabbli. Barra minn hekk nħarsu kollejn artiklu 3 tal-protokoll li kull stat membru jrid jieħu miżuri biex ħares jillibera u jerġa' jistabbilixxi eh, u jerġa' jgħin lill-vittmi kollha tax-xogħol forzat iridu jagħtuhom għajnuna b'kull b'kull b'kull mod possibbli. U dawn il-konvenzjonijiet f'dawn il-konvenzjonijiet il-tfassil ġeneralment ikun vag ħafna. Inħallu wis libertà ta' interpretazzjoni u għalhekk kulħadd e, jista' e, jaddi għalixxa kif jixtieq. Saħan sitra ikunem min ma japplikax assolutament dak li ikun qed jiġi rakkomandat. Jiġifieri jekk possibbli għan isu dan dan li għad nkifet. Madonna kollu, grazzi li rapporter. Thank you, uh, Vice Chair, Madam Jashev Jekka. Grazzi l-Onorevoli Jashev Jekka. Ratyfikowanie omawianego... Grazzi, Signora President Eh, id-diskussjoni ta' dan il-protokoll u ratifika minnaħa tal-Istati membri hija partikolarment importanti. Irridu eh, inħarsu eh, l-emigranti barra mill-Unjoni Ewropea iżda anka li ċittadini tal-Unjoni Ewropea irridu nisħu biex neliminaw it-traffikar tal-bnedmin u għalek huwa importanti illi il- Eh, parlament jappoġġa ir-ratifika ta' dan il-protokoll. Pero ma nistax naqbel mal-raġunijiet li ta' il-rapporter, għak għet nisqu fuq eh, il-protokoll tal-ILO u għawek għet naqdu ċerta aspetti mal-delegazzjoni ta' ħaddima, delegazzjoni ta' ħaddiema hija attività legali u meta jkun hemm ksur tal liġi aħna adottajna miżuri propju sena li għaddit biex niżguraw li ksur tal liġi jiġu eliminati. Fil-96 id-direttiva bażika ġiet adottata illi permezz tagħha stipulajna il-bażi u anka saqna fuq il- il- paga minima fil-pajjiż fejn ikun jaqbilu jaħdem dik il-persuna tista' tkun il-pajjiż tal-oriġini jew inkella l-persuna fejn tibda taħdem dik il-persuna. Għalhekk nistgħu ngħidu illi dawk il-madwar 40,000 persuna li japprofittaw minn din il-mobilta li għal-aktar forma favorevoli ma jistawx ikunu suġġetti ta' eh, xogħol, forzat, ta' traffikar tal-bnedmin u ta' ksur ta' liġi għalhekk ma naqbilx ma' ġustifikazzjoni li preżenta sur rapporter Grazzi. Thank you. Uh, give... Grazzi sa nixtieq nagħti il-kelma li rappreżentant tal-Kummissjoni, Sinjura Dialo, is-Sur Dialo, tajti president Min diġi Employment. Jekk jogħġbok. Grazzi ta' s-sir, President, għal permettit li nitkellem, un nesprimu l-gratitudni tijaj lejn is-sur Lergi ka' rapport tijaw u anke l-appoċ għal proposta li għedin nidiskutu l-lum. Aħna u kol nadu l-pozizjoni tana u l-appoċ għal kellima kolla. F'Ġunju tal-2014 il-konferenza tax xogħol assembleja ta' trade party tal-organizzazzjoni tax xogħol adottat protokoll u rakkomandazzjoni fuq il-xogħol forzat. L-adozzjoni ta' dan l-istrument benefika mill-kontribut koordinat ta' l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri tagħha. Il-Kummissjoni kontribwiet għall-isforzi tal-adozzjoni ta' dan l-istrument. Wara l-adozzjoni, il-Kummissjoni mill-ewwel ħadet azzjoni sabiex tressaq proposta ta' bilħaq il-konvenzjoni ġiet adottata f'Ġunju u proposta deċiżjoni tal-Kunsil ġiet adottata mill-Kummissjoni f'Settembru tal-2014. Kif ġiġaġi misħuq fl-interventi differenti li saru illum, il-ġlida kontra il xogħol forzatu li nipprevenju huwa importanti ħafna l-Unjoni Ewropea għal raġuni ta' politika interna u esterna. L-Unjoni Ewropea qed tippromovi drittijiet tal-bniedem u xogħol deċenti u tipprevjeni traffika tal-bnedmin kemm fuq livell intern kif ukoll estern. Il-protokoll se jikontribwixxi għal protezzjoni aħjar fl-Istati membri u anki l-Unjoni Ewropea ta' bilha pajizi li jett ratifikaw il-protokoll tal-2014 tal-ILO kontra l-xol forzat, specialment fil-kuntest ta' traffikar tal-bnedmin, sabiex jitejbu l-protezzjoni tal-vitmi u anki biex jiprovdu aċċess għal rimedji. Il-Komissjoni tappoġġa d-deċiżjoni kif ġiet miftema fuq il kunsill u taqbel kol mal-Kunsens tal-Parlament, ta' bilħaq dan huwa element importanti għall isforzi tal-Unjoni Ewropea biex tippromovi ratifikazzjoni u l-implementazzjoni tal- eh, xogħol forzat madwar id-dinja dan se jippermetti biex ikun hemm ratifikazzjoni mħaffa ta' dawn l-standards ta' xogħol ser tipprevjeni li tipprevjeni xogħol forzat, tipprovdi protezzjoni kumpens il-vitmi u tiżviluppa wkoll kooperazzjoni internazzjonali. Grazie tassew. Grazzi. L-aħħar kelma Missur Ljerik. Sempliċement xtaqt nirringrazzja lil kull wieħed u kull waħda minn dawk illi tkellmu konsensus imma wieħed mill-kollegi għamel kumment fuq it-tifsira tal-klim u kultant il-kem ikunu dajfa il-klim li jintużaw fil-liġi naqbel maħħa imma il-test kif inu illum xorta waħda jirrapprezenta pass il-qoddim notevoli għal dawk illi illum huma vitmi ta' xogħol forzat. Naħseb illi jekk aħna nadottawh u jekk l-istituzzjonijiet Ewropej jadottawh, naħseb inkun qegħdin nagħtu qalb lil din il-kostruzzjoni Ewropea b'mod partikolari f'mument fejn tant għandna bżonn li nuru qalb. Ebda bżonn li nikkommenta fuq dak li qalu is-soċjalisti, ovvjament eh, dana tidu taraw hintom, jina nifem dak li uh, intqal. Għalix marriċ li umbat uh, eh, wara il-kritika li għamlet li hija li hija tassew rilevanti marriċ li forsi toħloq xi preċedent ta' xi tip, jiena nappoġġa, ma ovvjament tara int bħala President, illum dak li huwa essenzjali huwa li naddottaw dan it-test u natuħ l-appoġġ sħiħ tagħna. Grazzi. Thank you. Grazzi. Data ta' skadenza għall-amendi huwa 18 ta' Ġunju. Il-votazzjoni fil-Kumitat tal-Impjeg ser issir fil-15 jew fis-16 ta' Lulju u il-plenarja x'aktarx li ser issir Settembru, jiġifieri wara l-btajjel tas-sajf. Grazzi tassew għal kontributi ta'kom. Issa nistaw naddu għal punt numru 12 fuq l-agenda li naqsu l-inugwaljanzi b'attenzjoni speċjali fuq il-faqar fost it-tfal. Nitaw li kullħat jgħat prezenti hawnhekk. Sabiex bekk nkunu nistaw nimxu mal-pjanijiet tagħna dinja l-konsiderazzjoni ta', ammen, ta 309 ammendamenti li, tla, li tresqu fuq dan l-abbozza rapport. Ser nibda billi nagħti il-kelma l rapporter u nagħti il-kelma l-Onorevoli Zuber, jekk jogħġbok. Grazie tassi, Signora President. L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja għal daw kollha li ħadmu miegħi xi daw rapporters, membri li res ukoll l-amendi. Fuq din il-kwistjoni dwar il- far fost it-tfal kena madwar 309 amendi, għanna bosta amendi u dan din jirrifletti l-impen tal-komitat tana u l-importanza li dan is-suġġett għandu. Fil-fat nar il-ħamis eh, l-amendi ġew eh, tradotti, kanna dispozizjoni traduzzjoni tal-amendamenti kollha. Pero għatfadal xol xisir fuq eh, biex nanalizzaw dan l-amendamenti u nipruvaw u kol naqdu l-amendi li tressu. Għal-kemet najdan, zewċ idejat, let idejat bażiċi li nixtieq naqsam ma'kom numru ta' kontributi li aħna rċevejna huma pożittivi. Dawn qegħdin jappoġġaw bosta mill-idea tiegħi u huma ta' kontribut vitali. Speċjalment li meta aħna nresqu l-abbozz ta' rapport tagħna ma jkunx hemm ħafna ħin biex namlu hekk u xi drabi kon xi umur aktar lil lin Għalek numru mill-kontributi kienu sinifikattivi ferm, anki biex isaxħu u jgħatu aktar valur li kontenut tar rapport. Speċjalment amendamenti li fl-opinjoni tiegħi itejbu l-kwistjoni tal housing li konem djar stabli għal familji. Emma amendamenti li għandhom xieqsmu mal-ġlida kontra xogħol li mhux dikjarat Fil-rapport il-punt rigward xogħol prekarju tal-ġenituri u il-qat diġa ġi eh, mlissemmot tajb ħafna. Pero mbagħad hemm elementi oħra li mhux qed jindirizzaw ix-xogħol mhux dikjarat. Imbagħad hemm il-kwistjoni tal titjib ta' servizzi soċjali tal-Istati membri hemm numru ta' emendi wkoll li għandhom x'jaqsmu mal- tħul garantit minimu, salarju minimu, jena nista naqbel ma dawn ukoll, hemm ukoll miżuri fuq il-meda medja u qasira ta' żmien f'ċertu stati membri anke sitwazzjoni ta' emerġenza, jiena nista' naqbel ukoll ma' dawk l-amendi. Hemm nota kritika wkoll rigward il-mod kif il-faqar relattiv qed jiġi kalkulat Minħabba l-fat li dan huwa kunċett li ta' sekwit ma jirriflettix il-diffikultajiet materjali tal-persuni jekk tkun qed nindirizzaw il-kwistjoni tal-faqar relattiv, dan ovvjament jiddependi fuq iċ-ċirkustanzi tal-istati membri individwali. Għana wkoll kontent din l-amenda. Umbat hemm amendi li jixtu l-attenzjoni fuq mhux biss il-kriżi finanzjarja imma jagħtu l-ħtija jitfaw l-ħtija fuq il-miżuri li jeżaw il-kriżi bħala skuża. Nittamaw li aħna nkunu nistgħu nsibu kompromess fuq dan l-aspett ukoll. Kieku kien hemm miżuri applikati min-naħa tal-Istati Membri meta naffaċċaw il-kriżi ta' sikwi dan ġi immexxi mill-istituzzjonijiet Ewropej Umbat hemm kwistjoni differenti li huma kemm xi aktar problematiċi. Aċċess għal servizzi pubbliċi, per eżempju dritt anki għall edukazzjoni tittiġi provduta bla ħlas lil kulħadd. Dina waħda mill-prinċipji li numru ta' awturi faslu u fil-fat taħna fil-rapporti ta' UNICEF hemm is-sensazzjoni kif wieħed jelimina l-inugwaljanza soċjali ili nassikuraw li it-tfal minkejja il-ġenituri tagħhom u situazzjoni finanzjarja tagħhom ikunu jistgħu jiksbu aċċess universali għad drittijiet tagħhom bl-inklużjoni ta' l-edukazzjoni u s-servizzi tas-saħħa. Għalhekk li l-in minn familji marginalizzati li bla dubju għandhom jinataw tip ta' assistenza soċjali fuq skala aktar mifruxa, aħna rridu xorta waħda nigarantixxu aċċess lil drittijiet bażiċi li tfal kollha. Ma rridux naraw it-tfal biss fil-kuntest tal-familji, jridu nindirizzaw il-ħtiġijiet u l-bżonnijiet personali tagħhom. Hemm numru ta' amendi kif għattilkom li ġew imresqa u hemm uħut minnhom li jinkludu il-ġlida kontra il-faqar fost it-tfal skont il-CSRs, rakomandazzjoni marbuta mal-pajjiżi speċifiċi. Anki skont l-istħarriċ ta' tkabbir annwali aħna mkull diġa tajna l-pozizjoni tagħna semestru Ewropew fil-fatt kontra dan. Il-grupp tagħna xaktarx musser ser ikun jista' jaċċetta dan. Għalkemm aħna forsi nkun nistgħu insibu xi tip ta' eh, kompromess għal dawn l-amendi li sejn din id-direzzjoni. Hemm numru ta' amendi li qed jippruvaw jirtiraw il-konċett li l-miżuri ta' austerita kienu waħda mill-kawżi għażieda fil violenza fiħdan il-familja. Riet nitkellem fuq violenza domestika u violenza anki fuq it-tfal. Irridu nixtu l-attenzjoni fuq dan l-aspett ukoll. Inkludejna dan l-aspett għaliex ħassejna li kienem xida ta' dan f'numru ta' rapporti u fil-faġġi konkluż li l-instabilità fost il-familja tista' tiġi riżultata minn problemi finanzjarji u din kienet għadam mill-fatturi prinċipali fejn li, li waslet għal zida fil-violenza. Ovvjament aħna din ma teskludix l-imġiba ta' dawk li eh, jużaw il-violenza. Ta' bilħa dinja kwistjoni toħol inna ħafna konflitti għalek irdu nistudjaw aktar bir-reqqa. Punt ieħor li aħna ma naqblux fuqu u fuq dawk l-emandi li qed jippruvaw jgħaddu l-idea li il-benefiċċji soċjali jiġu użati mill-familji għal qanijiet apparti eh, għal bżonnijiet li għaw barra mill-intenzjonijiet li għedin għal jomem eh. hemm fil-fadda ma joċ għal eh, situazzjoni ta' ħafna nies. Il-tħul minimu u il-benefiċi soċjali ta' sikwit huma l-unika mod kif familji jistgħu jibqgħu jgħixu l-ħajja tagħhom. Wieħed mill-problemi li qed nafaċċaw illum u li dan l-ammont ta' flus huwa tant limitat li dawn il-familji u tfal tagħhom ma jkunux jistgħu joħorġu mis-sitwazzjoni fejn ir-riskju li jiġu marginalizzat mista xiġi eliminat. Għalkemm jiena niċħat amendi li jippruvaw jissuġġerixxu li il-ġenituri jedin ma jħalsux il-kera ta' dar għax ma jridux. Eh, Di ma tirriflettix il-kazijiet, il-bosta kazijiet li ntaqaw maħħom. ħafna drabi ma jħalsux għax ma jistawx. Irridu nerminaw u kol referenza għal servizzi benefici soċjali. Dan qed naraw riflessu kol f'numru ta' rapporti differenti. Per esempio, fil-rapporti tal-UNICEF aħna l kol naraw li il-benefiċi mumiex bizzed biex il-familji joħorġu mis-sitwazzjoni ta' faqar. Għalkemm qed najdan kollu naħseb li jridu nilħu kompromessi, aħna qegħdin naħdmu sabiex nilħu kompromessi. nix konferma ħarija, pero għet nipjanaw li ser ikonna laqa inizjali mal Shadow Reporters fi 30 ta' ġunju, ma nafx jekk din ser tkun l-unika laqa li ser ikollna bżonn, pero hemm numru ta' amendi, allura forsi konna bżon aktar laqat, pero l-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja l kulħadd tal-kontributi li għamlu u nerġa' nirrepeti mill-ġdid li jiena ħerqana li naħdem magħkom il kual Issa nagħti l-kelma lil rapporter, shadow rapporter tal-IPP, Signor Rojtva. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena kontenta bil-kontributi kollha li għamlu l-kollegi tiegħi għal dan id-dossier tant importanti u nixtieq nispjega il-pożizzjoni tal-grupp tal-PPE il-punti l-iktar importanti għal titjib ta' situazzjoni tal-dawn l-imsejknin tfal u ma' kwistjonijiet marbutin mal-familja u mal-kwalità tal-edukazzjoni u t-talim. Flemendi, li aħna proponejna għannom tal-PPE imma anki l-kollegi l-oħrajn tal-grupp tiegħi jiena ikkonċentrajt fuq l-aspetti tal-familja fil-foqar fost it-tfal hija il-faqar ukoll tal-familji tagħhom u dan huwa ir-riżultat tal-faqar tal-familji u għalhekk aħna rridu nikkonċentraw fuq lajnuna li titinata lill familji kemm permezz ta' self u anki permezz ta' miżuri attivi favur l-impjeg tal-ġenituri. Għallek forsi dini għaftit id-differenza li jena nsib bejn il-pozizjoni meħuda fl-emendi li proponejna aħna u il-pozizjoni tar rapporteur Jina ma naqbilx mal eh, l miżuri ta' responsabilta budgetarja imsejħa bħala austerita li qed isaħħu eh, qed iwasslu għal iktar faqar fost it-tfal. Naħseb illi din hija xi ħaġa ftit ideoloġika wies naħseb illi hemm bżonn li nisħu wkoll fuq is-sitwazzjoni vulnerabbli tal-tfal illi jiġu minn gruppi emarġinati u soċjalment sfavoreġġati kif għamil il-kollega tiegħi fil fatra ressa emendi ta' dan it-tip u koll, jina u koll rrit insemmi il-rata ta' tluq mill-iskola bikri illi huwa problema kbira u mill-rib ma' huwa marbut u mal-faqar u naqas ta' prospetti għatfall. Eh, Dinja l-kwalità u l-ugwaljanza għal tfal li huma medda mill-faqar Dawn huma fil-qosor il-proposti tagħna jiena wkoll ħerqana li nisma' id-dibattitu nittama illi aħna sejjer nexxinna insibu kompromessi li eh, se jippermettuna li nsibu pożizzjoni komuni aktar bejn il-partiti kollha għaliex naħseb li dan ir-rapport għandu jkun il-triq li jaqbad il-Parlament il-Parlament jista ittejjeb xi ħaġa u jbiddel l-affarijiet f-situazzjoni bħal dawn. Grazzi. Thank you. Grazzi. Issa nagħti l-kelma l-Onorevoli ċevute, xida rapporteru għall-SND. Jena nixtieq nirringrazzja l-rapporter tal-li prezentat l-emendi għal-nom tal-grupp tana. Aħna u kol ressaqna emendi fuq il-mizuri il-ġodda li fil-fema tana jistaw jenu fil-ġlieda kontra il-faqar ta' tfal fl-Europa. Il-grupp tana jitlob il-Konsill Ewropew l-Stati membri biex joħolqu garanzija għat-tfal Ġifiri kunem font li kollu dan il-an sabiex kull tifel u tifla li qed jgħixu fil-faqar ikollhom aċċess għal servizz tal-edukazzjoni, servizzi tal-kura tas-saħħa li kollhom saqaf sura ta' nies fuq rashom u jiklu sew. Din hija miżura li forsi tixbaħ miżura oħra simili li tixbaħ l-inizjattiva favur iż-żazax Il-grupp tagħna jaħseb li l-Kummissjoni u l-Istati membri għandhom joħolqu jew ifasslu pjan integrat maħsub biex jiġilet kontra il-faqar fost it-tfal fostom il-garanzija favur it-tfal u programmi li grazzi għalihom inkunu nistaw nejnu l-familji l-ġenituri ta' dawn it-tfal bżonni li dawn jinnataw il-possibilità li joħorġu mill-esklużjoni soċjali u jintegraw ruħom fis-suq ta' xogħol. Umbat aħna għedin nitolbu kol l-istati membri biex jintegraw il-pakket ta' investiment u jimplementaw il-rakkomandazzjonijiet tal-Kommissjoni. Naħsbu kol li l-Kommissjoni Ewropea għanda tagħmel dak kollu li tista' sabiex l-Istati membri jagħmlu sorveljanza annwali u jippreżentaw rapporti dwar l-implementazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet tal-Kommissjoni f'dan il-qasam aħna naħsbu ukoll li l-Istati membri għandhom jużaw il-fondi strutturali tal-Unjoni sabiex jgħinu lil dawn it-tfal sabiex il kemm kemmuma jista' jkollhom livell tal-ħajja aċċettabbli u li jkollhom aċċess għal servizzi ta' kwalità hemm bżonn li t-tfal ikollhom il-possibilità illi joħorġu malar kemm jista' jkun minn din il-nassa tal-faqar. Aħna naħsbu li l-Kummissjoni wkoll għandha tiffissa għan ieħor għall-istrateġija 2020, jiġifieri illi innaqsu il-faqar fost it-tfal u l-esklużjoni soċjali tagħhom. Hemm bżonn ukoll illi noħolqu eh, kuxjenza dwar din il-problema fl-istati membri kollha aħna nitolbu lill-Kummissjoni sabiex meta id kun edha tamel il-rapport dwar it-kabbir fl-istati membri li tajt titlob l-istati membri jinkludu fil-pjanijiet nazjonali tagħhom għan ta' ġlieda kontra il-faqar fost it-tfal it-tfal għandhom ikollhom il-possibilità illi uh, jattendu, jipparteċipaw f'korsijiet u anki attivitajiet oħra ekstra ġifri barra mill-attività tal-iskola. L-istati membri għandhom jiggarantixxu li it-tfal kollha ikollhom aċċess għal materjal ta' talim u anki għat trasport biex imorru l-iskola u jiġu lura mill-iskola. Il-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri fil-fema tagħna għandhom ukoll ikollhom strateġija il-politika għal ġlieda kontra il-faqar fost it-tfal li jikkonċentraw l-ewwel qabel kollox fuq il-kawżi li waslu għal faqar fost it-tfal jiġifieri l-ewwel iridu tejbu s-sitwazzjoni ta' ġenituri tagħhom fis-suq tax-xogħol jiggarantulhom dħul minimu u wkoll jiggarantulhom ċerti garanziji ta' servizzi soċjali il-problema tal-faqar fost it-tfal marret għallar minħabba il-krisi finanzjarja illi laqtet l istati membri u anki minħabba il-mizuri ta' austerita illi eh, ġew implementati mill-istati membri. Issa qed naraw ukoll illi anki persuni li jaħdmu edin dejjem iktar isibu ruhom jgħixu fil-faqar Walek il-problemi ta' dawn il-familji edin jikbru ukoll. koll Irridu nizguraw li fl-istati membri kollha jintlaħaq livell ta' għejxien li jkun aċċettabbli li eh, t-tfal kollom din il-possibilità li kollom aċċess għal ċerti għajnuna soċjali. Naf li din hija kwestjoni sensittiva ħafna u li ma rridux nkunu namlu politika tal-politikanti fuq dawn l-affarijiet aħna iddiskutejna ħafna, issa l-ewwel qabel kollox iridu nsibu kompromessi sabiex il-Parlament Ewropew ikun jista' jipproponi affarijiet konkreti ħafna dwar dak li jridu tittamel Kummissjoni Ewropea dak li jridu jagħmlu l-istati membri sabiex inkun aħna biex aħna naraw ir-riżultati ta' dak li qegħdin nagħmlu rridu nuru r-riżultati li ċittadini tagħna ta' dak li qed nagħmlu flimkien fuq livell Ewropew. ECR shadow. Qed nara li il shadow tal-ECR mish edha prezenti u għal ekser ngħaddu mill-ewwel għal l-onorevoli Tom għannom tal-Alde i jikjoġbok. Grazzi s Sina President. L-ewwel kollox jiena kuntenta ħafna li qed nindirizzaw din is kwistjoni tant sensittiva u importanti ma nistawx ninjuraw l-istatistika li fi stati membri l-ġodda kull terz, kull, kull tilet persuna tispiċċa skluża fuq livell soċjali fil-pajjiż tiegħi fl-Estonja 10% ta' tfal jiexu fil-faqar assolut sal-2020. Skużawni, fl-2012. Aħna għalhekk irridu nkellmu l-kollegi tagħna fil-Parlament sabiex nafsu aktar nagħmlu aktar pressjoni l-Istati Membri l-Kummissjoni sabiex ikun hemm aktar kooperazzjoni sabiex niġildu l-faqar fost it-tfal fl-Unjoni Ewropea. L-aktar riżultat importanti għal din il-kooperazzjoni tista' tkun l-introduzzjoni fl-interess ta' tfal għal eh, standards minimi li jiġu introdotti fl-Istati Membri kollha. Fisem il-grupp tal-Alde aħna għamilna numru ta' amendi għal dan ir rapport rigward anzi mux ser nuqot nitkellem fuq l-emendi kolla li ressaqna, per ser nitkellem uħut minnom. Et nitkellmu dwar eh, popolazzjoni vulnerabli, migranti, tfal, minoritajiet, per eżempju l-persuni Roma, dawn u ma aktar friski ta' esklużjoni soċjali. U għallek nittamaw li aħna ser kunu nistaw, naħdmu mod kostruttiv u ma jkollniġ li da politika u anki forsi nkunu ta' suċċessu jirnexxinna. Nagħti il-kelma l-Onorevoli Lambert fisem il-Parti tal-Ħodor, kieġbok. Grazzi. Grazzi wkoll lir-rapporter naħseb il-grupp tagħna kien wieħed minn dak li kontribwixxa għal numru kbir ta' amendi li hemm pero naħseb li bosta minnom sejn fid-direzzjoni tar rapport stess, aħna sħaqna il wol li jistaw jaqdu il rekomendazzjoni tal-Kommissjoni fil-leta bikrija ta' tfal, materjal tajb ħafna, pero donnu li qed jillaxka ti għalura U għalhekk aħna rridu nħarsu lejn kif aħna ser naħdmu daw rakkomandazzjonijiet u napprezzaw kol id-diffikultajiet għal gwe u anki l-idea tas-semestru, però jina naħseb li dan huwa wieħed mill-mezzi kif aħna nistgħu verament indaħlu uħut minn dan it-ħassib. Wet minn daw it-ħassib kien fil-fat, intom tafu li f'dan il-komitat aħna ħdimna fl-ħar mandat biex inħarsu kollejn l-impatt soċjali anki ta' miżuri tal-krizi finanzjarja, ġifri ħanna nekket naqraw kif dawn jaħdmu fl-imkien ma l-istrateġija kontra l-faqar u l-miri tal-proċess ta' semestru aktar mill-li kontribwixxi għalih. U hemmhekk aħna konna verament ċari li dik it-tip ta' evalwazzjoni hija essenzjali pala strument u li stati membri u l-Kommissjoni għalek għandhom jużaw din il-possibilità naqblu kol mal-kwistjoni ta' housing sigur, l-istrateġija kontra l-personi sfullati jew bla saqaf u il-persuni mhux biss edha però anki persuni li jaħdmu però jinsabu fil-faqar din kwistjoni kont tiġi indirizzata u bħal gruppi oħra ħra interessati ferm fl-idea li kolna livell minimu garanti ta' sħul u anki ta' benefiċi li huma disponibbli. Numru ta' punti oħra li aħna xtaqna indaħlu kien indirizzaw il-kwistjoni tal-parteċipazzjoni ta' tfal fih dan id-diskussjonijiet ġifiri dwar il-futur tagħhom u xieġri minnhom u anki ir-rwol tas-soċjetà ċivili fil-dialogu soċjali. Għalli aħna nħossu li dan dinja parti importanti jekk għanat nitkelmu dwar id-drittijiet u l-qawmin ta' kuxjenza u anki l-impenn tan-nies stess anki iż-żida fil-parteċipazzjoni jina meħmen li hija importanti ħafna li aħna ħerqana għalla ta' shadow rapporters u naraw eżattament eh, kif ħanaħdmu fuq dawn in-numru kbir ta' emendi. Kien hemm kwistjonijiet oħra marbuta mal-familji, però nkunu konxi li dawn qegħdin kull kunstett soċjali u għalhekk ħaġa li rridu nirriflettu fuqha fiħdan dan ir-rapport hija l-kwistjoni tal-kuntest soċjali li fih il-familji jiġu assistiti jew le anki fir-ruol li huma jaqdu u anki xi seħ mit-tfal. Il-kollega tal-alde semmet li u qalet li eh, dawk li huma marġinizzati ħafna drabi jaqgħu barra mija ta' sistema. Aħna għandna numru ta' amendi u għalhekk aħna fl-amendi tagħna ħarisna wkoll dak il-grupp partikolari ta' tfal. Ħerqana biex ikollna il-laqat li jmiss issa. Grazzi. Grazzi tassew, nagħti il-kelma mill-ġdid lil eh, Laura Gaja fi Sam li FDD, grazzi tas-sew. Grazzi li rapporter Zuber anke għad disponibilità tagħha u l-kollaborazzjoni tagħha. Aħna xitna l-attenzjoni bħala grupp fuq il-kawzi prinċipali tal-faqar fost it-tfal. Dan għaliex aħna nħossu li hemm il-ħtieġa fuq kollox biex Nidwazzjoni mux mhux biss fuq l-effetti ma fuq il-kawżi, il far fost it-tfal, ġej ħafna drabi mill-qat li il-familji jiexu però jaffrottu kol tal-kriżi ekonomika li ma bidliċ fl-Unjoni Ewropea u fil-fatila hemm ħafna snin u li għalhekk waslet sfortunatament għal konsegwenzi gravi ħafna li jinvolvu l familji speċjalment in dawk li ma l-aktar vulnerabli u konsegwenzi jaffrontawhom it-tfal. Jibatu minnhom it-tfal. Hemm studji li saru li waħda mill-mardiet li jiġu affettwati eh, it-tfal minna hija dik li hija l-malnutrizzjoni u dinja tal-mistħija, vera tal-mistħija, anki li fatt li għanna tifel wieħed li ma jikolx u jimra tal-x ma jikolx. Għawnek aħna għedin nitkelmu u bħalissa hemm mieta eluf ta' tfal li ma jitklux. U għalhekk jiena inħoss li hemm bżonn nieħdu azzjoni b'saħħitha u qawwija hawnhekk. Minar ma u naħsbu Merċu kunem eżituzzjonijiet, rridu namlu kull sforz possibli sabiex aħna nsolvu din il-problema li natu appoċ il-familji bħal tħul minimu, jina naħseb li dan huwa l-inqas li nistaw namlu, rridu ntuħam tip ta' dinjeta ja miżura miex ta' assistenza imma li tagħti lura l-familji l-possibilità li jgħixu b'dinjeta u anki li timaw illu lidu. bat, nistaw nimxu skont l-istat, skont l ħtiġijiet li hemm fl-istati membri, ovvjament aħna ma nistgħux nużaw miżuri biss ekonomiċi u monetarji. Jien meta nitkellem dwar assistenza għal familja u tfal, aħna qed nitkellmu wkoll dwar servizzi bl-aħlas, forsi mhux inġelu l xi ħadd iħallas li kell fl-iskola ma kemm it-trasportazzjoni pereżempju ta' tfal irridu nieqfu nitkellmu u ngħaddu mill-kliem għal fatti. It-talim, it-talim huwa wkoll punt prinċipali il-mod kif aħna għandna n-edukazzjoni. Importanti li l-edukazzjoni tingħata tkun garantita u l-persuni it-tfal jiexu friskju ta' marginalizzazzjoni ma jaqawx mill mill-iskola, ma jħorġux mill-iskola, imma ikun hemm xi ħaġa li struttura li tipproteġihom u li ġelhom ma joħorġux mill eh, mill-iskola jew mill-network soċjali. Aħna rridu niggarantixxu l-attenzjoni tagħna u l-attenzjoni ta' servizz edukattiv anki li natuha eh, servizz ta' edukazzjoni, servizzi pubbliċi bxejn, is-saħħa, l-edukazzjoni u dawn iridu jingħataw għal kategoriji maġġernalizzati l-aktar eh, sprovveduti l-aktar vulnerabli dawn iridu jiġu garantiti u dawn l-elementi iridu jiġu msaħħa. Jiena naqbel ukoll mal-kollega ta' l-SND meta qalet aħna ħloqna fond għal zazax sabiex natu opportunità li zazax biex jek jisibu xogħol. eja nippruvaw biex norganizzaw xi ħaġa importanti anki għat-tfal. Jiena nemmen li dan huwa dmir morali. Kull qed waħda minn għandu jħoss din ir-responsabilità kbira biex inħarsu sa l-aħħar persuna, l-aħħar tifel u tifla. Għaliex wara kollox dawn huma il-mera ta' dak li nagħmlu aħna. Kemm naħdmu mod tajb u kemm naħdmu mod negattiv, ġifri huma ħajkunu rifless tal-xoltana. Nirrixin ringrazzja l kollega tiegħi u bla dubju aħna ser inkunu disponibbli li naħdmu magħkom però fuq ċertu aspetti m'hemmx lokal diskussjoni jew ħaneħdu azzjoni jew inkella rridu noqogħdu eh, niddubitaw fuq għalfejn aħna qegħdin hawnhekk wara kollox. Thank you, Madam Ribeiro. Grazie tassew, sa nagħti l-kelma l-Onorevoli Ribeiro. Grazie tassew. Dan ir-rapport jixraqlu l-attenzjoni sħiħ tagħna fil-Kumitat tal-impjek. Għan nitkellmu dwar 26 miljon per tifel u tifla li u din friski ta' esklużjoni soċjali u din hija ċifra verament u biex aħna nibqgħu indifferenti u dan qed juri ħtieġa biex il-kumitat jipruva jilħaq l-iktar kompromess wiesa u għalhekk nixtieq nitlob lir-rapporter u l shadow rapporters biex jinaqdu flimkien sabiex isibu soluzzjoni. Is-sitwazzjoni għatfall ma tistax eh, tibqa sejra kif imi l-Ewropa u l-ġenerazzjonijiet futuri u anke s sigurta u s-saħħa ta' dawn it-tfal titiġi garantiti li stati membri għalhekk ridu jkomplu jaħdmu fiħdan il-familji l-aktar vulnerabli u dawk li għedin jiriskjaw il-faqar, dawn il-tfal l-ewwel qabel kollox anki l-familji jrid ikollhom aċċess għax-xogħol u tfal ma trid ikollhom aċċess għall edukazzjoni u anki għas-servizzi soċjali. Aħna nħossu li dawn is-setat politiċi għandhom jappoġġaw kemm niżżgħażagħ kif kolli tfal Ewropej permezz ta' strateġiji ta' prevenzjoni fuq meda twila ta' żmien sabiex niġġieldu l-emerġenza soċjali, irridu nintervjenu sabiex inkunu nistaw nilħu autonomija soċjali u finanzjarja għat-tfal pero anki għal-familji Fil-fat, hemm strumenti soċjali u anki programmi soċjali, però dawn iridu jiġu applikati kif suppost, iridu jiġu segwiti u kontrollati, iridu niġġieldu kontra il-faqar, l-esklużjoni, il-marginalizzazzjoni u l-istati membri għandhom l-obbligu li jizviluppaw ftejmiet ta' kooperazzjoni flimkien ma l-entitajiet u l-istrutturi kollha li jipromuovu l-integrazzjoni ta' dawn it-tfal fiħdan is-soċjetà fl-ambjent familjari tagħhom li natuhom l-għajnuna soċjali kollha li għandhom bżonn u r-riżorsi disponibli jridu jiġu utilizzati. Nixtieq nagħlaq billi nitlob lill-Istati Membri u l-Kummissjoni biex noħolqu networks transnazzjonali sabiex niġġieldu il-faqar fost it-tfal. Dawn it-tip ta' networks iridu ikopru kol il reġjuni periferiċi għal eh, reġjuni li jodin liktar il-bord, ġifri rridu nħu il-tfal kolla fl europa Grazie. Would Madam Suver want to wrap this up shortly with a few words? Floor is yours. Sim, muito rapidamente. Uh, eu iva, malar ħafna. L-ewwel net jiena rrid nirringrazzja lill-kollegi għall-interventi tagħhom naħseb illi dibattitu f'dan il-kumitat. Juri wkoll illi se jkollna dibattitu mqanqal mhux ħażin mal-shadow rapporteurs. Naħseb illi ħafna mill-proposti illi tressqu mill-gruppi differenti Eh, mixin ukoll fil direzzjoni li qegħdin niddefendu jiena u l-grupp tiegħi. Madana kollu, jiena nishti sempliċement insemmi punt wieħed, jiġifieri il-kawżi u l-effetti. Dak li qegħdin nagħmlu hawnhekk jiena għatta attenta ħafna dwar kif ktibtu dan, dan l-aspett fil-rapport tiegħi. Aħna qegħdin naraw x'inhuma il-kawżi ta' din is-sitwazzjoni U jiena tajt lista ta' dak li huma il-kawżi u l-effetti tagħhom din mhix xi ħaġa li ħlom tbija jiena għamilt riċerka minn organizzazzjonijiet internazzjonali, organizzazzjonijiet speċjalizzati u ħadd ma jista' jgħid li dak li jgħidu dawn l-istituzzjonijiet mhumiex validi u jekk iċ-ċifri tagħhom juruna li hemm żieda fil-faqar fost it-tfal u li ir-riskju tal-esklużjoni soċjali ta' tfal qiegħed joħroġ minn tlieta jew erba' miżuri ġifiri tnaqqis ta' servizzi soċjali, ta' servizzi pubbliċi b'mod ġenerali, aktar għat jiena ma nistax nagħlaq għajnejja, ħadd ma jista' jagħlaq għajnej għal din ir-realtà u għalhekk iridu nsibu soluzzjoni għal din is-sitwazzjoni mhux biżjed li wieħed jgħid ah nafu x'qed iwassal għalija din is-sitwazzjoni. Le, meta wieħed jara x'inhuma ċirkostanzi eh, huwa loġiku li mbagħad nippruvaw nindirizzawhom għom dawn il-kawżi. Għalhekk naħseb illi hemm bżonn illi konna dibattitu razzjonali illi jiġbor fih l-kwistjonijiet kollha li semmejna għaliex aħna ma rridux sempliċement namlu sqarrija dwar il-prinċipju li iva fit-teorija kulħadd jista' appoġġa. Imma aħna rridu namlu iktar, irridu morru l len irridu nidentifikaw miżuri tangibli li jistaw ikollom effett. Ġifiri kif kont qed ngħid qabel, jiena se nagħmel ħilti biex nfassal l-aħjar eh, emendi ta' kompromess illi nistaw sabiex nkunu nistaw niddiskutuhom id-darba li miss. Grazzi. Grazzi ħafna għal darboħra għal eh, diskussjoni profonda ħafna dwar il-faqar fost it-tfal mish l-ewwel darba li ddiskutejnieh dan is-suġġett f'din l-aħħar sena u aħna s-saħer għana biex naraw x'se jkun ir-riżultat. Dana kena wkoll il-309 emendi li jiġu konsidrati il-lum u l-adozzjoni hija skedata l-15 u s-16 ta' Lulju. Grazzi ħafna għall-interventi ta'kom u issa naddu għall-aħħar punt fuq l-agenda tagħna għallum il-punt 13 l-intraprenditorija soċjali u l-innovazzjoni soċjali fil-ġlieda kontra il qat Dan jirrigwarda il-koll l-studju ta' il-180 emenda li ġew imresqa fuq il-rapport ta' inizjattiva propja li ħejjet il-Sinjura Veronika Lope Fontanier. Natik il-mikrofonu, Sinjura Rapporter. Grazzi ħafna, Sinjura President. Iva, aħna għanna 180 emenda imma serħu moħkom eh, għalix ħafna minnom għadin mixjien fl-istess direzzjoni. Il-verità hija illi x-xogħol huwa fażi avvanzata. Għallek l-ewel rrit nirringrazzja li daw kolla illi prezentaw emendi b'mod konkret rrit nirringrazzja li shadow rapporteurs għal kooperazzjoni illi urew. Aħna diġà il u għalhekk għanna x-xogħol fil-fazi daqshekk avvanzata. Diġà Eh, issa zaqt baqa 20 emenda ta' kompromess oħra li nipresentaw darba li jmiss irrit najt li x-xol muwiex taqsek komplikat għaliex il-maġġoranza ta' dawn l-emendi edin mixin fl-istess direzzjoni ġifiri illi tejbu l-ekonomija soċjali, il-rikonoxximent tagħha u l-importanza tagħha mhux biss minn perspettiva soċjali imma anki minn perspettiva ambientali jew territorjali u anki ekonomiku għalek edin intejbu il-rapport. ħafna mill-emendi li ġew prezentati huma mixin f'din id-direzzjoni jew inkella li nneħħu l-stigma eh, li dawn l-imprizi soċjali mhumiex produttivi, mod partikolari f'mument ta' kriżi ekonomika, anzi huwa l-oppost dak li aħna rridu huwa li nipromovuhom fuq kull livell, niffaċilitaw l-aċċess għal finanzjament u li natu l-dinja akademika vizjoni aċċettabli sabiex dawn il-kumpaniji siru iktar attrajenti għal zazah u ħafna mill l-emendi ikollhom mumbat vot favorevoli dan kollu se jwassal l iktar promozzjoni ta' innovazzjoni u imprenditorija soċjali u għal daqstant kollox miex favur dan ir-rapport kif għattilkom il-rapport jitkellem dwar l-innovazzjoni u tal entreprenditorja soċjali u nixtiequ li jkun kemm jista' jkun ċar u preċis u li għamel referenza strettament għal dawn is-suġġetti. Għalhekk hemm ċerti emendi li immorru eh, li l-enu mandeda mis suġġett ta' test dak li tkellmu dwar diverzjonijiet pubbliċi u nkella il-fat li tiżdiet l-nefqa' Eh, pubblika fis servizzi soċjali li iva huma pożittivi imma ma tantx huma rilevanti għas suġġett ta' dan ir-rapport. Jiġifieri dawn huma ftit mill-emendi li nissuġġerixxi li tivvotaw kontrihom. Mbagħad oħrajn li jitolbu illi jiġi eh, eh, eh, irtirat it-test oriġinali li laqqas mumamenti li nista' nappoġġhom imma hemm xi punti oħrajn illi jiena naħseb illi huma punti tajbin illi saħħu r-rapport u dawn huma dawk illi jirreferu għall-emendi tas Sur Becker u Sinjura Hawkin li jirreferu għan non eżistenza ta' qafas Ewropew li jiġbor il-kumpaniji ta' ekonomija soċjali u nkella l-ħtieġa illi ikun hemm li jirregolawhom. Naħseb li din hija ħaġa pożittiva u bħala prinċipju naħseb li għandna nivotaw favur. Umbat fl-ħarnet jiena għandi xiftit dubji fil-rigward tal-amendi 125 ta' Sinjura He Aġeja fejn titlop linja budgetarja fil-Fond Soċjali Ewropew għal eh, dawn is-sussidji soċjali. Il-Fond Soċjali Ewropew għandu budget li ġi eh, approvat tan l-aħħar u ma nistawx nużaw eh, kull darba illi konna problema ikun rridu ndefsu jew nsibu soluzzjoni minn dan il-fond. Mbżon illi nfittxu f'prosoluzzjonijiet fuq sma oħrajn għaliex il-fond soċjali huwa limitat. Il-kumpaniji tal-ekonomija soċjali u koll irreżistew aħjar għal konsegwenzi tal-krizi u saħan sitra għandhom il-potenzjal illi kellhom potenzjal li joħol u 1.9 miljun impiek eh, mill-2013 sa mill-2009 sa l-2013. Jiena naħseb illi tkun ħaġa tajba jekk dan ir-rapport jkollu l-aqwa l-ikbar konsensus possibbli sabiex dawn il-kumpaniji l-imprizi soċjali eh, jissaħħu iktar għaliex wara kollox huma l-aħjar li marru tul il-kriżi. Grazzi ħafna dik kienet introduzzjoni pożittiva ħafna għal dan id-dibattitu. Issa nagħti il-mikrofonu li shadow rapporter tal-Soċjalisti Demokratiċi. Grazzi ħafna u grazzi wkoll ir-rapporter is-Sinjura Lopez Fontanier għax-xogħol tagħha Kenna laqa pożittiva ħafna bejn shadows fejn nistgħu ngħidu illi hemm bil ġenerali fuq il-punti ewlenin tal-kompromessi li proponiet. Fir rigward tal-bosta emendi illi tres u fuq la bosta rapport nista' ngħid illi aħna nistgħu nappoġġaw biċċa kbira tagħhom għaliex jispeċifikaw faktar dettal xaħut mill-aspetti li diġa ġew eh, indirizzati fit-test oriġinali. Għal dak li rigwarda l-grupp tagħna, aħna qegħdin nippruvaw nisqu fuq l-importanza li dawn l-intrapriżi tal-ekonomija soċjali eh, fil-ħajja tal-ekonomija normali u hemm bżonn li kollhom aċċess għal skemi ta' finanzjament li jkunu disponibbli fuq kull livell lokali, reġjonali, nazzjonali u Ewropew Aħna sħaqna fuq in-natura inklusiva tal-ekonomija soċjali u intraprizi tal-ekonomija soċjali li huma atturi importanti fil biex jimlew il-vojt li hemm fis-suq tax-xogħol għal dawk il-gruppi li huma ħafna drabi esklużi minnu skont spiritu ta' solidarjetà u koezjoni territorjali sħaqna kif l-imprizi soċjali huma maħsuba biex jisseħħu u jtejbu il-kwalità ta' servizzi mhux biss inaqsu l-ispejjeż u l-prezzijiet. Ħaġa li trid titqies meta wieħed ikun qed jagħti aċċess għal proċeduri ta' akwist pubbliku għana għedin niprofaw natu l-ola livell possibli ta' rikonoxximent legali għall-imprizi tal-ekonomija soċjali billi daħanna fil-rapport definizjoni legali li tintuża fil-Unjoni Ewropea fil-kontest tal-programm EASY. Kontent li rajt illi il-kollegi tagħna appoġġaw din l-idea waqt il-laħar laqatana l-istess ħaġa aħna daħanna wkoll id-definizzjoni ta' innovazzjoni soċjali li diġa tintuża fil-programmi u definizzjoni ta' investiment soċjali li nittamaw se jkun utli biex niċċaraw aħjar l-anijiet tal-diskussjonijiet tagħna. Biex nikkonkludi jiena nittama li il-gruppi se jappoġġaw l-emenda 116 li eh, Eh, hija dizappuntata nuqqas ta' interess li ntwera fl-istrateġija unika ta' dwar is-suq digitali mill-ekonomija mill-Kummissjoni Ewropea għal dawn l-intrapriżi soċjali li sabiex dawn ikollhom il-koll aċċess għal teknoloġiji digitali ġodda. Dini hija ħasra għaliex memxejn li jista' jgħin il-persuni fil-bżonn jew persuni li għandhom disabilità biex jelbu xuħut mid-diffikultajiet li għandhom fl-aċċess għassu għal taxxol u għas soċjetà din turi bitċar li hemm nuqqas ta' viżjoni li nittama l-Kummissjoni se tindirizza f'qasri żmien. Grazzi. Thank you. Uh... Grazzi ħafna. Fil-fatt issa nagħti l-kelma lill-Onorevoli uh, Krasonebski għall-ECR bħala xedu ta' ECR. Tista' titkellem jew għandek bżonn ta' ftit iktar ħin? Mela, l-ewwel ħad titkellem l-Onorevoli Harkin għal alte mbagħad ngħaddu l-kelma lill-Shadow tal-ECR. Iva, Sinjura President, jina ser inżon fil-qosor, sempliciment nishtiq ngħid illi kellna laqgħa ta' shadows eccellenti, hemm numru ta' kompromessi li jiddu jerġgħu jiġu mfassla, iżda b'mod ġenerali bilna fuq il-maġġoranza ta' l-idejat illi ressaqna. Minix wis uh, konvinta illi kompromess ġew l-iskema msemmija fih eh, jiex ħaġa li nistaw naqblu fuqa. Naqbel ukoll kolma soċjalisti illi il-tfassil eh, dwar il-programm Easy huwa xi ħaġa li jrid jerġa' jiddaħħal. Dobna ħafna biex passanna dan din il-parti ta' test u importanti għalek li terġa' tidher. Uħut mill-kompromessi, mill-emendi skużawni res u l-alde jitrattaw it-tensjoni Eh, soċjali u anka il-kwistjoni tal-akwist pubbliku. Ma nafx hekk din hiex kwistjoni eh, t tirrigwarda stati membri oħrajn iżda fl istat membru tiegħi partikolarment jiġri illi il tenders jeskludu il-kumpaniji iż-żar mhux minħabba id-daqs tat-tender, iżda minħabba uh, il-fatt illi jagħmilha aktar faċli li jkunu responsabbli mill-proċess illi trattaw inqas persuni involuti. Iżda dan ifisser illi ħafna partijiet interessati jkunu qed jiġu esklużi mill-possibilità li jipparteċipaw f'tenders ta' dan it-tip. Fl-aħħar nixtieq nisħaq mill-ġdid fuq il-fatt illi il-pakket għall-investiment soċjali irid jiżgura illi l-ekonomija soċjali ikolla rwol iktar importanti u ikbar fil-pakket ta' l-investiment soċjali in ġenerali. Grazzi ħafna. Grazzi, naddil kelma l-Onorevoli Grasmondebski għal Shadow għall e Grazzi ħafna, Signora President nishtiq nejt li kellna diskussjoni interessanti ferm rigward l-emendi li tresqu u partikolarment huma ta' valur dawk il-kompromessi li hemm dawk il emendi li hemm kompromess ke u L dwar il-bżonn li jkun hemm informazzjoni aħjar biex uh, nassistu lil uh, partijiet interessati soċjali. Barra minn hekk kompromess ke qed nisqu fuq il-fatt illi rridu nitfaw l-attenzjoni tagħna fuq il-varjetà li teżisti fis-soċjetà tagħna u l-bżonnijiet differenti ta' diversi soċjetajiet għawak għet nitkellem dwar l-ekonomija, meta nitkellmu dwar l-ekonomija soċjali, rridu nqisu kuntesti differenti. Barra minn hekk nixtieq ngħid ukoll illi fid-diskussjoni tagħna kien hemm ix-xejra illi nikkontrapponu l-ekonomija soċjali ma' negozji regolari u nisqu fuq uh, li nisqu fuq il-mira addizzjonali tagħna hija partikolarment importanti ġifier qed nittrattaw negozji li m'għandhomx l-ewwel qan tagħhom u l-unika qan tagħhom il-leħ issa għandhom ukoll ċerta funzjonijiet soċjali wkoll. Jidrilna li din hija dan huwa element addizzjonali iżda m'għandniex naraw lill l-ekonomija soċjali bħala il-bażi ta' dawk l-intraprizi li jistgħu jissostitwixxu il-negozji regolari u jekk namlu dan nkunu qed immorru lilin wis eh, u ma kunux nistgħu ngħidu li dan huwa mudell għall-ekonomija kollha kemmi. Fil-waqt illi ngħid u nisħaq illi l-importanza tal-mudell ekonomiku u xorta waħda importanti ħafna. Grazzi ħafna l-Onorevoli Aġea għall-EFTT. Grazzi, Signora President, grazzi u koll Signora Rapporter għalix tat importanza l-suġġerimenti illi ressaqnila aħna stess. li illi l-intraprenditorija u x-xol u l-innovazzjoni soċjali huma għodot illi partikolarment fi żmien ta' kriżi fejn il-domanda u l-offerta kif ukoll produzzjoni jinsabu fl-iktar livell baxx li qatt kienu appuntu jistgħu jkunu għodot illi joħolqu l-impjeg u inaqsu jew itaffu xi ftit mill-konsekwenzi tal-kriżi fil-qasam tad-dinja tax-xogħol. Dan sabiex neliminaw mhux biss il-problema tal-qat fost iż-żgħażagħ illi ixini trit trid tingħata aktar importanza anke permezz tal-imprenditorja soċjali, iżda anka biex niġildu l-problema tal qat fuq medda twila ta' żmien. Għalhekk aħna partikolarment napprezzaw l-attenzjoni li ingħatat l sem li tajna aħna. Anka jekk u waħda mill mil-miri tal-istrateġija Ewropa 2020 kienet illi innaqsu b'5 anzi li il-rata ta' persuni fid-dinja ta' xogħol tlaħħaq il-75% ma' madana kollu xorta waħda rridu morru li l minn hekk u nippruvaw nsibu forom oħrajn ta' innovazzjoni fid-dinja ta' xogħol biex tassew noħolqu l impieg Sfortunatament nafu illi l-odot illi konna nużaw dari mhux biżejjed hemm bżonn ta' xi ħaġa ġdida Barra minn hekk kummenti ħor li nixtieq nagħmel il-bżonn illi l-Istati membri japplikaw ċerta miżuri illi appoġġaw b'mod xira l-intraprenditorija soċjali billi per eżempju itaffu it-taxxi fuq dawn it-tip ta' e, imprizi soċjali għaliex dan spiss ikunu Eh, ibsin ħafna mhux biss għal min għall-imprenditori iżda anka għall-istess ħaddiema u anka dwar il-kwistjoni ta' la, ta' la xiri pubbliku u dak li qalet is-Sinjura Harkin naqblu miegħu. Rigward il-budget eh, illi għanna nużaw partikolarment rigward fil-kuntest tal-intraprenditorija soċjali, iva, huwa minnu li l-budget ma jistax jintuża għalek, pero kelli l-opportunità illi nara kif ċerta ideat illi għal-bidu kona naħsbu li kienu impossibli, eventualment u mal-medda ta' żmien saru possibli. Walek, minn hawnhekk nixtieq forsi Inwassal messaġġ li naħseb li għalġejjieni dan huwa importanti għaliex iva huwa minnu li jeżistu ċerta regoli riġidi. Iżda jekk pereżempju nqisu il-font u l-pjan ta' Sur Juncker illi għandu jistenna l-approvazzjoni tal-Parlament biex tina jinata il-kreditu, eh, eh, naraw illi fil-verità Eh, diġa tnidew l-ewwel proġetti, jiġifieri vera jeżistu regoli, iżda jeżistu anka id-derogi għal regoli u jista' jkun li jkun hemm fejn hemm bżonn eh, eh, nippruvaw nagħmlu xi ftit aktar. Grazzi ħafna l-Onorevoli Ribeiro. Grazzi ħafna, Signora President. Nixtieq nifraħ l-Onorevoli Lope Fontanier għal rapport tagħha, eh, rapport importanti ħafna għal l-impiegabilta fl-Europa. Permettu li l-nisħaq aktar fuq din il-proposta għalli xawak iridu nidu deċiżjonijiet importanti ħafna minħabba illi jirrigwardaw 0 miljun kumpanija f'dan is-settur. 6.5 fil-mija tal-intraprenditorija Ewropea hija intraprenditorija soċjali u din tista' tnaqqas il-qat, partikolarment il-qat postizzata u l-qat fuq medda twila ta' żmien. Anka li din tipprovdi opportunitajiet eh, għal dawk li mhumiex qed jiġu trattati kif suppost u li qed jiġu esklużi mid-dinja tax-xogħol sfortunatament eh, għal uh, dawn l-intraprenditoriji ma jkollhomx biżejt rikonoxximent uh, fuq livell Ewropew u għalhekk ma jkollhomx lanqas aċċess għal ċerta benefiċċji li għadni kif tkellimt dwarhom. Għalhekk konformità mal-emendi li ressaqt Jina nixtieq nisħaq fuq il-fatt illi l-programmi Ewropej jridu jagħtu importanza lill-intraprenditorija soċjali biex bekk dawn il-kumpaniji jkunu jistgħu jaqgħu taħt il-kappa ta' dawn il-programmi u barra minn hekk CSRs irridu jirrispettaw ukoll dawn it-tip ta' kumpaniji. Madana kollu rrit nisħaq fuq il fat li memx bżed rikonoxximent legali għal dawn tip ta' strutturi soċjali. Għalhekk huwa importanti illi niprofdu status legali għal dawn il-kumpaniji biex jkunu maruf rikonoxxuti fis-suq uniku. Ippermettu li ngħid ukoll illi dawn l-intrapriżi soċjali għandhom rwol partikolarment importanti fil-kisba ta' miriet ta' l-Europa 2020 għall-inklużjoni, sabiex ikun hemm iktar inklużjoni soċjali. Grazzi ħafna. E, Sinjura Fontaniet, ixtieq iżid xi ħaġa? Fidek. Iva, sempliċement biex nirringrazzja lil dawk kollha li intervjenew u naqbel ma dak kollu illi qalu u se nipprovaw kemm jista' jkun li dan ikun inkluż fil-kompromessi aħna żgur li l-lumar nofsinhar se nibatu l-konverżjoni ġdida. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Il-votazzjoni fil-Kumitat M pleser sir nhar il-15 ta' Lulju 2015. Nirringrazzjakom il-koll għal-kontribut tagħkom il-laqa li miss għal dan il-Kumitat ser istir nhar 23 ta' Ġunju 2015. Jiġifieri narakom dakinhar. Grazzi ħafna għal kontributakom.